Colleagues, welcome to the afternoon session. Nilqakom kollegi għal sessjoni ta' war nafsinhar nibdew bil-votazzjoni minn hawn sekundu oħra iżda qabel jekk iġobkom sibu postkom għandna aġenda mimlija da' l llum war nofsinhar. L-ewwel qed ħajkolna votazzjoni fuq l-abbozza stessa proġett pilota kollu kemmu? proġett ta' ġuda Pizzella u Peter Jar u għalek qabel naddi il-kelma l-Sinjura Pizzera. Grazie ħafna, Signor President. Grazzi. Mela, matul il-ħidba tagħna aħna realizzajna li mobilità tal-ċittadini fl-Unjoni Ewropea waslet għal numru ikbar ta' tilbim familjari transkonfinali fuq it-tfal u numru ta' petizzjonijiet li jikkonċernaw it-tfal li jiġu qoddim dan għal kumitat fil-Parlament Ewropew fil-fatt jirriflettu dan u jikkonfermaw is-sitwazzjoni għalhekk aħna tlabna dan il-proġett pilota sabiex jisir min-naħa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fuq it-tfal u dan ġevalwatu minn ħata kummissjoni u ġimma jusi li għatas kategorija ċe kummissjoni tajt li l-abbosta proġett pilota tagħna. Ikopri wkoll portal tal-ġustizzja. Imma nasab li konna Nisqu li l-tweġiba tal-Kummissjoni ma konvinċitni xa kollox aħna rajna daqsxejn xem fil-portal tal-Justice u F'dan il-portal għandna informazzjoni fuq id-divorzi, fuq il-manteniment um, u il-ħtif ta' tfal u koll. Għalek, il-proġett tagħna mhux jgħat jirrepet informazzjoni li jem tiġa f'dan il port li maħa jikomplementax. Attualment mem lebda informazzjoni fuq it-tfal dwar ehm, li ċittadini fuq il-protezzjoni ta' tfal fl-Unjoni Ewropea. U laqas ma hemm xi ħaġa dwar pereżempju kif wieħed jitratta każijiet meta t-tfal jinħasfu minn ġenituri tagħhom. U għalhekk aħna nħossu li f'dawn it-tip ta' każijiet m'hemmx informazzjoni biżżejjed dwar it-tip ta' mekkaniżmi ta' appoġġ għal ġenituri illi it-tfal tagħhom ikunu koperti minn ċerta mekkanizmi u miżuri li għandhom x'isma' protezzjoni ta' tfal kien hemm fil-fatt missjoni ta' fact finding fil danimarka l-Ġermanja, Renju Unit u Spanja. F'dan il-kuntest u grupp ta' ħidma twaqqaf apposta għandna wkoll riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet adottata u jiena inħoss illi għanna nikkonsidraw il-possibilità li jkun hemm informazzjoni komplementari għal dak li hemm fil-liġa sport u dana jkun il-qofol ta' ħafna snin ta' xogħol minn naħa tagħna. Neġa' ngħid mhux nirrepetu informazzjoni li ġa teżisti imma nikkomplementaw informazzjoni li tiġa hemm imma li mhijiex hemm attwalment. Nafu li fil-Kommissjoni nfissem opinjoni differenti u meta konna qegħdin aħna nabbozzaw dan Babbot, għajna ma' nis li kienu responsabli mill-affarijiet ta' tfal u l-uffiċjali batu wkoll informazzjoni u dokumenti. U għablu magħna li hemm informazzjoni nieqsa f'dawn it-tip ta' każijiet relatat ma daw it-tip ta' petizzjonijiet. Ma nafu li l unità ta' Ġustizzja Ċivili li evalwat il-proġett tagħna u poġġitu taħt kategorija ċe, ġifieri President. Aħna ma naqblux ma' konklużjoni tal kummissjoni, aħna naħsbu li l-informazzjoni fuq li Justice Portal għandha tiġi komplementata minn każijiet speċifiċi u għal daqstant aħna nixtiequ nitolbu lill kollegi kollha sabiex jagħtu l-appoġġ tagħhom għal dan il-proġett matul il-vot tagħna. Dan huwa proġett li ħatkun tkun qiegħda tikkomplementa x-xogħol li tiġa qed isir fil komitat Grazzi ħafna, Sinjura Pitera. Mela, naddu issa votazzjoni, dak favur.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 għadda tal-bunanimità. Excellent. And Proset. Mela, kollegi, dan ifisser illi issa illi adottajna dan affetti ħajjiġi ippreżentat bħala emenda min-naħa tal-kumitat tagħna u mbagħad ikun hemm il-votazzjoni aktar quddiem. Tinsew xil-cards però fil-magna. And let's move on. No, we go back to the, we go back to the previous one. Exactly, and as you recall from the morning... Sewa, mela jek tiftakru tajjeb minn dal-ħodu aħna kellna xi problemi loġistiċi fuq il-punt 17, il-petizzjoni 1053 fuq il-proġett tal-proġett abilita baċin ta' detenzjoni għax mara seveso il-petizjonanta ma setax tisal fil-ħin minħabba li t-tira kienet daqxej tard imma se tinsab hawnhekk u għalek ngħaddi kelma lil Kjara Bazzelli għal ħames minuti massimu. Aziz membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet l-Adwa Tajba jiena Kjara Bazzelli jiena qed nipproponi dina il-petizzjoni wieħed 05 eh, 053 u kif tistaw taraw fuq dana il-filmat ta' Tilli għanna erba ettari tal-Parko Nord illi ħajġu meqruda sabiex jimbena dina il-ħofra ta' 10 metri li kapaċi tilqa 250.000 metru kubiku sabiex il-xmara ma tfurx u danna biss 30 metru il-bot fejn għanna u koll nursery, skejjel, eh, playgrounds u dan huwa riskju imminenti għalix fit-28 ta' ġunju fil-reġjun tal-Lombardija matul il-konferenza tal-servizzi ġi approvat il-proġett definittiv u minn xorta tem żewġ sentenzi li għadhom pendenti minn naħa tal- orti fruma minkejja dan xorta waħda eh, ġiet approvata. Issa l-biodiversità ta' dan il-park hija kbira ħafna kif tistgħu taraw hawnhekk mill-filmat u li taraw u koll għanna pjanti differenti u siġar differenti fil-park u anke l-fauna ovvjament għalli xanna ħafna safar differenti, eh, papri għanna pappagalli, ħafna frife differenti u fawna insomma varjata. U ftit snilu fil-fat kellna wkoll eh, pont illi jikkollega dan l-erba ettari tal-park mal-park iktar kbir. U għadin netkellmu fuq il-park eh, nord ta' Milan. Issa, aħna nixtiequ nħarsu allura dan il-park tagħna illi huwa eh, sors importanti ta' ossiġnu għalina u fl-2017 ċiva mant il-Kunsill tal-Ewropa issemma b'mod partikolari li għandu wieħed mit-tlet l-isbaħ pajsaġġi tal-kontinent. Kull sena iżuruh ħafna nies u għalhekk tajjeb il-inħarsuh irnexxina niġbru kol madwar 3000 eh, eh, firma ta' ċittadini li huma kontra l-erda ta' dan il parku jaqblu għalhekk mal-ġlida tagħna. U għandna wkoll kol papri li jiġu hemmhekk u dawn jiġu minn postijiet fejn hemm ħafna wkoll il-mijiet imniċsa u li jiġu minn Dawn il-miet minn eh, per eżempju Franza għandhom livello li ta' uh, eh, glyfosates u eh, anki l-hexavalent chromium huwa preżenti hemmhekk illi kif nafu ġie klassifikat bħala karċinoġeniku. U sissa għamanna lebda assikurazzjoni fuq dak illi ħajkun anke l-impenn ekonomiku meħtieġ sabiex dawn id-depożiti tossiċi eh, li jistaw jibqa' mekka tul ta' żmien kif ħajitneħħew u dan kollu għal eh, detriment tas-saħħa tagħna. Issa, Jekk stess ikun jiġu indirizzat kif suppost dana eh, din ix-xmara ikun hemm inqas periklu li ikun hemm li jfur. Issa bħalissa du mhux possibbli però illi jisiru ċertu affarijiet għax Sevezo huwa mniċċess ħafna u għalhekk hemm oppożizzjoni qawwija Apparti minn hekk ħajkun hemm ħames vaski li ħajġu eh, imħafra u Dinna tal-Parka Nord huwa l-aħħar proġett minn daw il-ħamsa previsti. U danna il-ħofra ħatkun kapaċi tassa 250.000 metru kubiku ta' ilma. Dawn il-vaski però mhux ħajkun laqas biżejjed biex jindirizza il-problema ta' l-arar. Il-żewġ l-ikbar baċini ġifir l-izba l-ikbar żewġ vaski waqt lura għalix minħabba li kienem problemi u koll minħabba il-tniġġis li jeżisti fil-xmara. Sissa, però qatt ma ġara u l-proġett waqalura aħna min-naħa tagħna ċittadini ta' żona tiġà batejna dannu ekonomiku x'pereżempju l-valur tad-djar tagħna waqa'. Apparti minn hekk huwa previst li ħajjuhum tliet snin biex timber jimbera dan il-baċin, ġifed tistgħu timmaġinaw dawna tliet snin kemm ħajjiżdied it-traffiku, kemm ħajkun hemm vibrazzjonijiet u trabijiet, ovvjament dejjem għad-detriment tagħna. Qabel ma nikkonkludi nixtieq però illi fissa iċ-ċittadini kollha involuti Ehm, nirringrazzja lill membri ta' dan il-Kumitat, speċjalment lill-Onorevoli Alberto Cirio u l-ħaddima tiegħu illi ta' li ċittadini Ewropej possibilità illi semmaw leħinhom kontra dan il-proġett tal-bini tal-baċina ta' detenzjoni għax mara servizzo. U nirringrazzja kom ta' dina l-opportunità illi għedha hawnhekk illum. Grazzi, grazzi ħafna ta' dik l-informazzjoni. Naddisa issa sinjura Pruna mill-Kummissjoni sabiex tispjegana daqsxejn iktar fuq il-każ. Grazzi. Il-varna b'sitt nar tajjeb. Il-Hydraulic Risk Mitigation Project li huwa meħsub biex jaħżen daqs 10 miljun metru kubiku tal-ilma jaqa taħt għannes nejn ta' direttiva tal-IAA. Dan it-tip ta' proġett irid ikun soġġett qabel l-awtorizzazzjoni għal proċedura ta' monitoraġġ tal-IAA skont artiklu 4 Paragrafi 2 u 3 flimkien ma' nes 3 ta' direttiva tiġ tal-monitorat huwa biex jiġi determinat jekk il-proġett jista' kollu impatt sinifikattiv fuq l-ambjent u jekk ikun hemm bżonn ta' proċedura tagħta li għaj qabel l-autorizzazzjoni. Għalhekk l-autorizzazzjoni tal-ħaġrik riskju mitigation works tal-xmara service of l-assenza tal-IIA ma automatikament, ma tfessirx li automatikament kienem ksur tal-liġi ambientali Ewropea l-informazzjoni li ta' il penizjonanta ma' hemm lebda element fija li tippermetti l-Kummissjoni tikkonkludi illi jew ma traċ ma sarx għal dal proġett jew inkella illi mhix intenzjoni tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali li jagħmlu dan dan l-screening qabel Eh, ma jawtorizzaw il-proġett fil-futur. Dunżommu f'moħna li f'din il-proċedura l-autorità nazzjonali kompetenti trid tieħu konsiderazzjoni il-kriterji rilevanti kollha li għandna fan li ta' direttiva li jinkludu fost l-oħrajn il-karatteristiċi tal-proġett, per eżempju impatt potenzjali fuq l-art, il-territorju, il-flora, il-fauna, riskju ta' incidenti, eccetera, il il-post. Aparti minn hekk, ix-xogħol meħtieġa għal ristart dawn l-ilmijiet għal legasamenti imniċ se jaqgħu taħt il-kompetenza tal-autoritajiet nazzjonali. Kummissjoni mill dak li qalet il-petizzjonant ma setax tara li kien hemm ksur tal-liġi ambjentali Ewropea. L-awtoritajiet nazzjonali ġudizzjarju ġudizzjarji huma responsabbli mill-implementazzjoni għaliex huma għandhom l odda adattata sabiex jirrimedjaw is-sitwazzjoni ta' interferenza potenzjali bej proġetti speċifiċi u proġetti ta' protezzjoni ta' ambjent u saħħa pubblika. Grazie ħafna niftaħ id-diskussjoni mandi lil ħadd. Is-Sinjora Sevi Kjoġbok. Grazzi, President. Nirringrazzja l ewwel għanat il-petizzjonanta tal-li prezentalna din il-petizzjoni għal-firem kolla illi ehm, appoġġaw dana il-proġett iħor illi issa ħajkun għad-detriment ta' provinċja ta' Milan jina nafu sew dan il-raġun għax neħx viċin proġett iħor illi jiprofa jisolvi problema ġifiri il- problema ta' ta' ċementifikazzjoni permezz ta' iżjed eh, problemi. Dan huma problemi li għadin jiffaċċja li qed jiffaċċja eh, dan ir-reġjun propju għaliex ix-xmara Sevezo hija hemm daqsxejn anomaliji hawnhekk għaliex l-ilma tax-xita ma tiġix assorbita kif suppost mill-art minħabba propju ċementifikazzjoni kbira li kien hemm tal-art f'daw l-aħħar deċenji. Għalhekk, wieħed qed jipprova jsib soluzzjoni billi iħaffru dawn il-vaski, dawn il-baċċini li kif qalet il-petizzjonanta, għat jiprovaw, isolvu il-problema. Elli fil-verità jaggravaw s-situazzjoni minn flok jisolvu u minn kelli il kommissjoni għattajdilna illi kollox huwa fidej l-Istati Membri, kompetenzi tal-Istati Membri u donnu kollox sar kif suppost, l-Kommissjoni jena nejdila illa petizzjonanta fil-fatt ma semmieċ. fuq il-kwist ma semmieċ l-impatt fuq l-ambjent imma it-tniġġis potenzjali tal-ilmijiet li jkunu għadin f'dawn il-baċini. U s'issa fuq dan kollu fl-analiżi ta' kummissjoni ma jidher xejn. U jidher illi għall l-autoritajiet lokali kollox miexi wartu żgħar imma mhux hekk. Fil-fatt fl-aħħar studju ta' impatt li sar jurina li l-kwalità tal-ilmijiet hija ikklassifikata bħala pesma u kif fakritna l-petizzjonanti mhux biss għandna il- glifosati li huma ta' livell qoli ħafna imma anke heavy metal zoħra bħal pereżempju hexavalent chromium. U dawn huma dawn huma sostanzi li ħajbqaw fl-ilma u li jistgħu anki jinfirxu eh, fl-arja u ovvjament għad detriment tas saħħa pubblika. Għalhekk nixtieq nkun naf jekk dawn l-ilmijiet meta saqsejna jekk ikollhomx impatt fuq is-saħħa pubblika tweġiba li rċivejt mill-Kummissjoni li m'għandniex id-dejta għaliex il- pajjiżi l-Istati Membri u l-Italja ma batux il-pjanijiet tagħhom. U il-Kummissjoni nistaqsija issa għandha din l-informazzjoni meta ħa tingħatalna din l-informazzjoni għax dinha issa għandna proġett ieħor l-ennesmu proġett illi jiġi għawi u mis-saħħa tal-pubbliku u nixtieq nkun naf ukoll. Jekk jistax isir studju fl-Ewropa fuq kif il-problema ta' l-arar tal-xmajjar xaġa li tiffaċċja mhux biss l-Italja imma anki pajjiżi oħrajn kif ġiet solvuta minn pajjiżi oħra x'inhuma l-aqwa prassi illi ehm, jeżistu fl-opinjoni tiegħi sabiex ma nibqgħux naraw proġetti ta' dan it-tip illi ehm, m'għandhom xej tajjeb ma jġibu xej tajjeb magħhom. Grazzi ħafna is-sur Koljezek jogħġbok. Grazzi, President. Eh, Selli għalik eh, l-Onorevoli Alberto Cirio jiskuza ruħi tal-ruħu tal-muxqija tawnek imma mux torti għal kellu diġa it-titira riservata gal l-24. Jiena fuq dak li għada kif għalet il-rappresentanta tal-petizjonant nifem ma dak eh, u naqbel ma dak li għalet un saħħaħu koll bil-, bil ritratti illi rajna zgur illi mhux il-post l-iktar ideali biex wieħed joħloq dawn il-vaskja li se jagħmlu ħafna ħsara fl-ambjent u anki eh, jagħmel ħsara wkoll lill binjiet illi jinsabu ribhom. Għalhekk aħna rridu eh, l-Onorevoli Ċirjo jgħid li jridu jinsabu soluzzjonijiet inqas invażivi anki minħabba illi ma jriċ illi sir ikun hemm dal-impatt negattiv fuq l-ambjent fil-Lombardija għalhekk jinbat eh, itra lil eh, l-Lombardija sabiex jintużaw soluzzjonijiet tekniċi inqas invażivi li iktar jistgħu jappoġġawhom l-abitanti jiena wkoll naħseb illi din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa sakemm ikun hemm iktar informazzjoni. Grazzi ħafna. Jiena naqbel mal-kollegi tiegħi, jiena rrid sempliċement nisħaq fuq xi ħaġa, anzi immur lura xi ħaġa li qalet il-Kummissjoni importanti ħafna. Il-Kummissjoni qalet li wieħed ma jistax b'mod awtomatiku jikkonkludi xejn. Iva jew le? Eh, iva, mela jekk ma tistax għanna bżonn aktar ħin biex dan ikun possibbli u Iva ma jsirux awtomatikament l-affarijiet imma biex nittestjaw namlu l-istudju li hemm bżonn naraw x'inhu jiġri għaliex eh, aħna hawnhekk qegħdin hawnhekk eh, naċċettaw b'mod l-aktar passiv illi memma jista' jsir xejn bħalli kieku m'għandniex opinjoni, aħna għandna bżonn opinjoni, opinjoni pożittiva jew f'sens jew f'lieħor. U għalhekk Irridu nżommu l-petizzjoni miftuħa sabiex dan il-punt ikun iċċarat. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela ekkos għanna fitmim mill-lista tal-kellima u nerġa' ndur fuq il-petizzjonanta is-Sinjura Bosselli biex tikkommenta għal mhux aktar minn żewġ minuti. Iva, jiena sempliciment rrit tinfakkar illi jeżistu proġetti oħrajn li jiswew inqas flus li huma iktar innovattivi għaliex niftakru li dawn il-vaski tal-amminazzjoni apparti li jiswew ħafna flus huma ukoll proġett illi huwa obsolet ma dux jintuża għaliex minħabba il-problemi idrawliċi jiena minix persuna teknika, minix inġenier, imma hemm mezzi oħrajn illi permezz tagħhom nistgħu nsolvu l-problema, nistgħu forsi nisimgħu l-opinjonijiet tal-esperti f'dan is-suġġett illi forsi jistgħu jirrevedu dan il-proġett u jsibu soluzzjoni għal dan il-situazzjonijiet fejn ix tfur u jsibu soluzzjoni oħra anki għalix dan huwa proġett illi jiperikola s-saħħa ta' ċittadini u jeqret erba ettari ta' um, park naturali. Grazzi ħafna. Sur Kozolino u koll. Iva, biex wieħed eh, eh, biex nitolbu l-opinjoni tal-Kommissjoni l-valutazzjoni li qegħdin tagħmlu fuq il-mertu tal-proċeduri u fuq il-kwalità tal-proġett. Jien għadni ma fimx eżattament xkont qegħdin tajdu jekk intom qegħdin tajdu eh, titkellmu fuq il-proċedura jew qegħdin titħlu fil-mertu tal-proġett. Dan huwa fil-kompetenza tagħkom jiena dan għax taqt inkun naf għaliex mhix ċara. Iva normalment aħna nifokaw biss fuq l-aspetti proċedurali. Imma jekk ikonna provi ċari ta' ksur f'termini ta' l-aspetti kwalitattivi ta' l-evalwazzjoni nistaw nidħlu aktar fid-dettall. Grazzi ħafna. Imma rriċ li ikunem dialogu bejn Kosolino u l-Kommissjoni bħalissa li għandna ħafna punti fuq l-agenda, għalek naħseb li nistaw nal din l-petizzjoni najdu billi najdu illi inħalluwa pendenti għalissa najdu la l għanta li dana muwix it-tmim, mux il-bidu ta' tmim u għabis il-punt ta' tlu. Għalek għalissa aħna se nibatu itra l-autoritajiet reġjonali fil-Lombardija un bat il-pass li jmiss fil-ferma tijaj huwa illi għanna niftu l-attenzjoni tal-koordinaturi u l-mexxejja tal-gruppi differenti fil-komitat sabiex naraw jekk nistawx forsi nitolbu illi jsir studju ieħor sabiex eh, dan it-tip ta' arar nistgħu nsibu soluzzjonijiet għalih. Um, nafu li dawn is-sitwazzjonijiet eżistew f'bnadi oħrajn u naraw forsi kif ġew indirizzati l-Kummissjoni forsi tista' titlob ukoll li jsir studju ieħor. Mela, ħanaraw issa fiex qegħdin u ehm, niġbru l-attenzjoni tal-koordinaturi u jekk tridu nistgħu wkoll nibatu ittra lil kumitat MV. Eleonora, naf diġà setajt inti, mela ħanajdlek eh, ħanajdu qabel qabel jiena. Nistgħu nagħmlu hekk xorta waħda tbaqalek xi tajt tajjeb u jesqajt. Iva, jiena sempliciment eh, rrit nkun naf jekk inti għax illi se tibat itra l awtoritajiet reġjonali. Iva dik l-ewwel ħaġa se nibatu litra u jekk tridu nistgħu nibatuha wkoll il-Kumitat Envi. Jien naħseb illi għalissa m'hemmx għalfejn għaliex aħjar l-ewwel naraw eżattament fiex qegħdin u mbagħad nitolbu li jsir studju u mbagħad naraw. Imma l-ewwel inġibu dan il-punt tal-attenzjoni tal-koordinaturi. Tajjeb? Tajjeb wis, mela. Nawgurawlek eh, eh, il-vjaġġ tajjeb lura lejn il-belt sabiħa ta' Milan. U issa nistaw naddu għal punt 20 il-petizzjoni 0502, 0503, 05 06 u għanna il-nibalog petizzjoni 0503. Grazzi ħafna jiena qed nitlob l-għajnuna tal-Kummissjoni Ewropea u tal-ESMA għaliex jiena wieħed mill-vitmi mill-Ungerija u nista nikkonferma li Iron FX edin assolutament jirrifjutaw illi ħalsu l-investituri. Jiena investitur zaħir kont u l-għamil xitelf kbir u laqqas xie liħ kbir Jiena sempliċement eh, irrit lura il-flus l-investejt għal dawn qed jittieħdu minħal il-familja tijaj jiġifieri hawnhekk wara din il-petizzjoni jeżistu ħajjiet u persuni ta' veru ta' demmu l-laħam. Ħanajdilkom mela madwar 1700 investitur żgħir eh, kienu eh, kienu ġew imqarqa minn din il-kumpanija kumpanija li qiegħda tirrifjuta illi tħallas lura d-depożiti ta' klijenti tagħha għal sentejn jiena fil kassija tiegħi għandi iktar minn 25,000 er- euro ddepozitati mal-kumpanija u tlabt id-depozitu lura iktar minn 20 xar ilu jiġifieri nistenna iktar minn sentejn biex nieħu flus istess lura il-frodi forsi u eh, possibbli minħabba libertajiet tassu eh, uniku u, eh, u minħabba l fat li kumpaniji bazati fi ċipru huma jistaw joperaw fl-Unjoni Ewropea kollha taħt is-supervizjoni biss ta' ċipru taħt il-leġislazzjoni attwali l-autoritajiet ta' supervizjoni f'dal-istat membru ospitanti mandomx il-kompetenza il-frodi huwa possibbli wkoll għaliex is-segretarju Ewropew tal- l-autorità rilevanti ma użax l-autorità tiegħu. ċipru huwa pajjiż żgħir u eh, s-superviżuri f'ċipru huma ftit u jekk huma mhumiex lesti illi jsegwu l-mandat tagħhom jfisser li il-kumpaniji bazati f'ċipru jistaw jaħdmu u joperabu b'impunità fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U hekk ġara NFX, il-kumpanija matriċ tagħti lura bosta miljuni ta' flus tal klienti tagħhom imma xorta qegħdin ikomplu jagħmlu il negozju fl-Unjoni Ewropea. Dana juri kif eh, dana immur kontra il-direttiva MIFID. INFX Global ila xur mux konformi mal-obligi tal-artiklu 13 ta' direttiva MIFID. Bas mod partikolari fil-rigward tal-Safety of Client Fund dawn mhumiex allegazzjonijiet imma huma konfermati mill-awtorità ċipriota stess, INFX Global, kella nuqqas ta' 176 miljon euro inqas mill-li suppost li kellhom f'dana biss fl-2015 u għalhekk ma jistgħu xaħal silura li klijenti tagħhom. Skont l-artiklu 8 tad direttiva MIFID l-awtoritajiet ċiprioti kien ikollhom l-obbligu suppost li jirtiraw il-liċenzja ta' INFX Global Limited għaliex din il-kumpanija m'għaddiex tissodisfa ir-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni inizjali u tmur qegħdin imorru kontra il kondizjonijiet kollha meħtieġa sabiex eh, jitmexxa dan in-negozju l-ezma wieġbet l-Komitat għal petizzjonijiet li l komissjoni Ewropea għattajt li mandiġ seta li tibda uh, inkjesta fl-operata din il-kumpanija INFX imma l-ezma għanda s-seta illi tniedi din l-investigazzjoni u anki tindirizza il kumpanija individuali ta' investiment għal-ek taħt l l-artiklu 17 tar regolament ezma, ezma tista tiftaħ inkjesta u jiena ma nafx għalfejn dana mhux qed isir u għalfejn hemm din in-nuqqas ta' trasparenza. Inkjesta għadha ma bdetx. Eh, minkejja l fatti li kien hemm bosta l-menti li saru tresqu lill-eżma, eżma m'għamlet xejn u mbagħad hemm nuqqas ta' trasparenza min-naħa tal-awtoritajiet Ewropej Fattur importanti ieħor illi wassal għal l-impunità tal-INFX huwa in-nuqqas ta' trasparenza tal-awtoritajiet fi ċipru anke minħabba in-nuqqas ta' miżuri illi ittieħdu konsumaturi ma jafux jekk eh, ix qed tittieħed azzjoni kontra kumpaniji fraudolenti għalhekk il-klijenti ta' INFX dejjem ħabtu wiċċhom ma' nuqqas ta' trasparenza assoluta. Jiena nixtieq sempliċement nitlob l-għajnuna tagħkom għall-investituri żgħar għaliex dawn fdaw il-regolaturi u INFX ma jridux jikkonformaw Jiena ninsab fl-istess sitwazzjoni tal-oħrajn u ma nafx naqbad nagħmel. Ħafna nies huma mbeżza jibżaw jitkellmu dwar din is-sitwazzjoni u qed jitilfu it-tama. Din hija l-aħħar tama għal dawk il-familji illi jixtiequ jieħdu flushom lura. Grazzi. Iva, grazzi ħafna naf li jem petizjonanti oħrajn illi qegħdin segwu din il-laqa fuq l-internet u Eh, aħna għadin u koll eh, nqisu il-kontributi ta' f'dan id-dibattitu. Issa nistiden l-Kommissjoni. Il-rappresentant tal-Kommissjoni issa għandu il-mikrofonu. Iva, grazzi, Signora President, grazzi ħafna. Fuq dawn il-tlet petizzjonijiet li qed niddiskutu bħalissa 502, 503, 506 tal-2016 Il-Kummissjoni Ewropea taf li hemm bosta il-menti dwar eh, ksur ta' strumenti finanzjarji minn u tal-ċerti regoli u liġijiet minn kumpanija INFX li hija awtorizzata mill regolatur nazjonali ċipriot kif qal il-petizzjonant skont ir-regoli attwali l-Kummissjoni Ewropea m'għandix setatu kompetenza li sabiex b'mod dirett tieħu azzjoni f'każijiet individwali l-infurzar tal-regoli huwa hija responsabilità tar-regolatur nazzjonali li għandu l-kompetenza u koll li jagħmel monitoraġġ tal-prassi tas-suq jiżgura li regoli qed ikunu implementati kif xieraq. kont il-petizzjonijiet u l-ilmenti li saru kontra INFX li regolatur nazjonali f'ċipru u l-rati ta' ċipru illi irridu investigaw ksur mill-parteċipanti fis-suq bħala INFX tal-regoli illi ġew adottati minn ċipru għal finijiet ta' trasposizzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea rilevanti. Issa jiena nixtieq nagħti l kelma lill kollega tiegħi il sur Deka li jaħdem għal Digi Just. Iva, grazzi ħafna u l-war nofsenar tajjeb lil kulħadd. Signora President, jiena qed eh, ninterfjeni fuq eh, punt li petizzjonant ma semmiħx imma li huwa imsemmi fil-fatt fi tliet petizzjonijiet li qed niddiskutu llum. Dan huwa punt li jirrigwarda l-proċeduri ta' barra mill-rati illi saru qudiem l-Ombudsman Finanzjarju tar-Repubblika ta' Ċipru. Il-petizzjonijiet semmu li l-petizzjonanti ma kienux sodisfatti mod partikolari bil-tul eh, bizmin li ħadu dawn il-proċeduri u il fatti li dawn għadhom għaddejjin ma ġewx konklużi. U anki il-ksur potenzjali tal-leġislazzjoni eh, Ewropea ta' um, rizoluzzjoni ta' tilwim għal eh, problemi li jiltaqa magħhom il-konsumatur tal-2013 zbarra 11 id-direttiva tal-2013 zbarra 11 tajt illi hemm rekwiżiti vinkolanti għal proċeduri tal-ADR u l-entitajiet illi joperawhom u l-ambitu ta' ta' din id-direttiva hija eh, limitata għal entitajiet ADR li huma notifikati lil kummissjoni taħt din id direttiva l is-sistema li tipprovdi din id-direttiva hija li l-konsumaturi għandhom ikollhom aċċess għat-tilwim li jkollhom għal kummerċanti anke dawk fil-settur tas servizzi finanzjarji li Eh, ikunu entitajiet li segwu dawn il-rekwiziti u l-istati membri jizguraw dan l-access billi jindikaw entitajiet speċifiċi illi għandhom joperaw dawn il-proċeduri ta' ADR. ċipru in-notifika entita' waħda ta' dan it-tip ta' l-ADR li huwa s-servizz tal-kompetizzjoni u protezzjoni tal-konsumaturi kif għattilkom ir-rekwiżiti ta' kwalità tad direttiva tal-ADR inkluż ir-rekwiżit tal-effettività ta' proċeduri rilevanti li jinkludu il-ħtieġa li proċeduri rilevanti bħala regola ġenerali għandhom jingħalqu fi żmien design jum u li dan japplika biss għall entitajiet tal-ADR li huma innotifikati. notifikati U peress illi fċipru hemm wieħed biss minn dawn l-entitajiet, id-direttiva tal-ADR ma tipplikax għal proċeduri dim l-Ombudsman Finanzjarju tar-Repubblika ta' Ċipru. Għalhekk jekk il-petizjonanti ma jkunux sodisfatti bil-proċeduri illi bħalissa huma mresqa qudiem l-Ombudsman Finanzjarju ma jistawx jitqiesu bħala ksur ta' Direttiva 2013/11/UE. Signora President, nixtieq inżid ukoll illi il-Kummissjoni fil-compliance check u transposition check għad direttiva ta' l-ADR identifikat eh, problemi dwar leġislazzjoni illi um, daħlet fis-seħ fir-Repubblika ta' Ċipru u dawn il-problemi ġew indirizzati fil-EU Pilot Procedure kien hemm ħafna interazzjoni, ħafna kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u Repubblika ta' Ċipru fuq dan is-suġġett u ġiet adottata liġi ġdida dan l-aħħar, jiġifieri ġiet ippubblikata fis-7 ta' Lulju ta' din is-sena u l-Kummissjoni bħalissa qiegħda teżamina il-leġislazzjoni il-ġdida biex tara li din hija konformi bisħieħ ma' direttiva tal-ADR. Questions, but now... Grazie ħafna, din uh, tqajm ħafna mistoqsijiet imma dalu qasar ikonna ċans għad diskussjoni daqsxejn iktar tard però. Nixtieq nistieden l-rappreżentant tal-eżma li hija l-kap tad-Dipartiment tal-Infurzar u l-proċeduri legali. Grazzi ħafna, Sinjor President, grazie ta' din l-istadina. Din il-kwistjoni, Iva, kienet ta' tħassib kbir għall-ezma f'dawn l-aħħar snin. Aħna rċevejna l-menti minna tal-investituri mill-madwar l-Unjoni Ewropea kollha u rċevejna wkoll tasib minn uh, host supervisors illi uh, qed jisħu wkoll fuq l-importanza Eh, dwar x'għandu jiġri u min għandu jagħmel dan skont il-qafas preżenti. Il-Kummissjoni tajt li minħata l-ezma m'għandix il-poter illi ehm, t-intervjeni ma' dirja, t-isek l-ezma s tagħmel dan, min jista? L-ezma hija ehm, responsabbli sabiex ikun hemm Eh, l-azzjoni tittieħed fil-lat legali u anka il-qrati ċipriotti huma responsabbli biss sabiex isolvu disgwid bej l eh, individu u INFX. Għalfejn din hija ta' interess għall-isma. Dawn l-aħħar sentejn bħalma qed ċibit iktar minn 500 il-ment minn tal-investituri fej sostnew ksur Eh, fil-rigward tal-rekwiziti tal-mifid minnaħa tal-INFX u mux biss INFX. Dawn il-menti imbagħad eh, saru kol il-menti kontra regolatur ċipriot tal-li maħax eh, azzjoni kontra din il-kumpanija. U anka numru ta' host supervisors daru fuq l-ezma mhux biss eh, minħabba din is-sitwazzjoni ta' lajn effects imma wkoll minħabba eh, beħ online illi qed jikkompetu qed jaġixxu eh, mod aggressiv u qed jaffetu għalhekk l-andament minnaħa tal-ezma r-ruol huwa li jkun hemm il-protezzjoni tal-konsumatur u anke l-kontribuzzjoni għal supervizjoni effettiva minħabba tal-regolaturi nazzjonali xamlet l-ezma. Għana ħarisna lejn din il-kwistjoni minn tlet uh, lenti. L-għonet kanna grupp u konġunt ta' supervizuri uh, fl-Ulju tal-2015 li kien inkludi Sajsek il-regolatur ċipriot kif ukoll numru ta' supervizuri oħra dan kien immexxi mill-ċer tal iżma fej reveda u għam skrutinju tal-azzjonijiet tal-regolatur ċipriot. Ġew identifikati disa eh, kumpaniji ta' priorità li qed joperaw minn ċipri, ċipru u riżultaw ukoll fit-tmien sanzjonijiet fil-ħarifa u anka fl-licenzja waħda li ġiet meħuda il-multi abżut il-200 il-2 miljon euro. Imbagħad kien hemm skrutinju ta' gruppi ieħor ta' kumpaniji ta' 11 oħra fir-rigward tal-protezzjoni u min-naħa tal-perspettiva ta' supervizjoni. Għadna attenti wkoll li huwa sajzek li jkun li huwa responsabbli għalihom u anka fl-iskrutinju u l monitoraċ tal-azzjonijiet. Apparti minn hekk ħarisna wkoll din il-kwistjoni minn perspettiva regolatorja. L-esma waqfet task force speċifika li tinkludi fiha regolaturi nazzjonali kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex iħarsu lejn dawn il-prodotti kompless li jġru fihom CFDs u anka binary options u prodotti komplessi oħra. Aħna ħriġna wkoll numru ta' mistaqsijiet u tweġibiet, ħriġna wkoll żewġ twissijiet bl-aktar waħda riċenti kienet ta' Lulju tal-2016 fejn indikajna b'mod ċar illi dawn il-prodotti huma ta' periklu mhux supposti jinbijaw mingħajr investiment eh, xieraq minar parir ta' investiment xira u fl axar ta' twissija namlu u wkoll illi l edha tikkonsidra l-aħjar mod kif tista' tipprepara għal uh, poteri u l-kompetenzi ġodda li ser ikollha sa minn jannar tal-2018 skont il-MIFID. Uh, Mbagħad kellna l-aħħar linja ta' azzjoni fuq livell eh, bilaterali bejn l-ezma u sajza u dan inkluda eh, numru ta' uh, rikjesti għal informazzjoni minna ta' sajzek, informazzjoni minna ta' l-ezma, tal biet tal iktar kjarifiki marbutin anka mar rapporti tal-Auditor Ġenerali Ċipriot. Tistaw tifmu li din il-korrespondenza hija waħda konfidenzjali u ħatibqa tali. se nidħol fiktar dettall għaliex anke għandhom konsiderazzjoni l-ħin. Imma dan ix-xogħol kollu flimkien mal-xogħol tal-grupp konġunt huma bażi importanti ħafna l-eżma sabiex tikkonsidra jekk għandix tniedi investigazzjoni formali skont artiklu uh, eh, 17 fil-rigward tal-ksur tal-liġi tal-Unjoni meta tikkonsidra wkoll il-kwistjoni il-valuta. Abbażi ta' dawn il-poteri li ġoħroġ ċar ukoll li din hija fid-diskrezzjoni ta' ezma pal awtorità Huwa importanti wkoll li nżommu f'moħħna illi meta qed nagħmlu dawn id-deċiżjonijiet Lezma tħares ukoll li eh, x'inhu mistenni permezz ta' l-investigazzjoni formali mizjut ma' dak li diġà sar f'dawn l-aħħar sentejn. Jekk bil fil-bord, il-riżultat immedjat ikun rakkomandazzjoni non vinkolanti min-naħa tal-iżma. Jekk il-Kummissjoni mbagħad tappoġġa dawn ir-rakkomandazzjonijiet dawn imbagħad isiru opinjoni vinkolanti. Imma irid ikun ċar ħafna forse l-kontra dak li femissur sur balok illi blabda mod din l-opinjoni ma tista' twassal għal deċiżjoni individwali fil-konfront ta' INFX minħabba artiklu 17.6 u għalek din id-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea tista' tittieħed la darba jkun hemm dispożizzjonijiet diretti u għalhekk id-deċiżjoni fir-rigward jekk għandux ikun hemm investigazzjoni jew le għadha ma tiħdiġ leżma riedet l-ewwel tara u tevalwa x'inhu l-azzjonijiet kienet eh, jittieħdu minn għata regolatur Ċipriot u eh, deċizjoni hija mistennija li tittieħed sa l-aħħar tas-sajf. Saqt insejħilkom moħħkom ukoll li leżma dejjem wieġbet l ilmenti kollha li rċevit minkejja numru gbar, numri gbar, jina referenza l-500 il-ment. U għanna numru kol tar korrispondenti ma l-izma. Aħna zammejna eh, dak li kienet resqu l-ment taħħom informati u għadġarnati mux kol ġima, pero eh, fil-periodi f'waqt sabiex ikun hemm Eh, l-evalwazzjoni ta' dan it-tant u l-iktar aġġornament. Grazzi ħafna. Grazzi tal-istqarrija ċara mens minna tiegħek u grazzi tal-li provaj tispjega s-sitwazzjoni u kemm hija wkoll komplessa. Mil-taqstanz faċli għet jifhem kif dan kollu jista' jsir. M'għandix ħafna mistaqsijiet minna ħadd tiegħi imma niftaħ il-diskussjoni mal-kollegi. Is-Sur Papadakis. Għallu li illi wara l-menti tal-petizjonanti batu li informazzjoni u safejna fien. Għalijom, din il-kwestjoni edha dim l-Ombudsman Finanzjarju. Għallek, din il-kwestjoni għada maġieċ eżaminata fid-dettal u Jekk l-Ombudsman iħoss li l-petizzjonanti għandhom raġun mela hemm bżonn din il-kumpanija ittihom eh, t-kompensom, għalmenu jina li li għalu li sissa. Grazzi. I also add some questions. I think Nistan zietu ukoll mistoqsija jekk il-protezzjoni ma mal-Unjoni Ewropea mhijiex bizzejiet għaliex hekk dan il-każ mhux kas wieħed imma mijiet minnhom u l-ezma hija popolari daqs kemm huwa kumitat tal-Peti fejn iġivi ħafna eh, ittri għalfej il-kummerċ permezz dawn il-kumpaniji eh, mhux regolati qed ikunu eh, qed ikun permess. Imbagħad, apart minn hekk, jekk da għalfej qed nindirizzaw dawn il-każijiet wieħed wieħed meta qed naraw eluf minnhom. Suppost eh, tagħmel iktar sens li jkollna ndirizz tagħhom mod kollettiv. Intom diġà imponejtu sanzjonijiet, ħristu twissijiet, xinu mal x'inhu l-pjan, x'inhu l-azzjoni li jmiss. dawn huma kumpaniji li qed jaħdmu b'nuqqas ta' trasparenza kbira fost affarijiet oħra. Ma nafx jekkawx uh, eh, il-Komissjoni jew eżma li xtuq jwieġbu għal mistoqsijiet tiegħi. Signora Ċer, grazzi ħafna, grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek. Naħseb illi eh, it-tweġiba se tkun sforz bet-tim kollu sabiex nindirizzaw il-mistoqsijiet. Ħanibda bil-mistoqsija dwar għalfejn il-kummerċ huwa permess. Naħseb nisa nagħmel referenza l-intervent tijer tal-bidu li huwa l-dbir tal-regolatur nazzjonali li jintervjeni u li segwi l-operazzjoni, javalwa jekk hix waħda eh, tajba li tkun għada taħdem skont il-liġi. Fir-rigward ta' trattament individwali, Ir-rwol tal-Kummissjoni rigward ta' trasposizzjoni ta' direttiva huwa li tivverifika li ir-regoli ikunu ġew trasposti b'mod tajjeb, b'mod eh, kif suppost mill-Istati Membri fosthom eh, ċipru. Il-Kummissjoni tista' tintervjeni fejn tara illi ir-regoli ma ġewx trasposti b'mod tajjeb. Mm, però jekk inħarsu lejn natura ta' dawn il-menti, dawn huma l-menti li jindirizzaw eh, kumpanija ta' investiment waħda u ma jindikawx illi hemm xi żball sistematiku jew eh, approċċ sistematiku li eh, jirrifletti trasposizzjoni mhux korretta ta' direttiva u għalhekk illi l-ilment jiġu indirizzati individualment. Forsi fuq il-mistoqsija tal-ombudsman nista' ngħaddi l-mikrofonu l-kollega tiegħi Mediġi Just. Grazie ħafna Signor President. Nista' nifhem il-mistoqsija tiegħek u naħseb li tixtieq tkun taf għalfejn dawn il-każijiet ma jiġux indirizzati b'mod kollettiv mill perspettiva tal-qafas tal-rizoluzzjoni alternattiva diskwit l-element tal- eh, l-għazla tal-istat membru fil-gwar sistema li kun ixtieq iħaddem u għalek din l-ADS eh, tippermetti wkoll għall-alternattiva bħalma ħafna drabi jiġri fejn l-entitajiet jiġu trattati każ b'każ. Min-naħa tal-indirizz ġudizzjarju Nasab illi intom konxi illi hemm rekomandazzjoni mra tal kummissjoni tal-2013 fuq dan il-redress eh, kollettiv fejn tirrakkomanda lill istati membri kollhom il-possibilità li eh, dan il-proċess ikun għed kollettiv e kif qed diskutu hawnhekk anke f'din il-laqa. Din ir-rakkomandazzjoni u wkoll għal qafas ta' żmien speċifiku u l-Kummissjoni qiegħda tevalwa anka skont ir rakkomandazzjoni tal-2013 li ikun periodu ta' sentej fil-istati membri eh, ħarsu lejn il-kwistjoni, mbagħad il-Kommissjoni tkun qed tevalwa x'ikun qed jiġri x'kun ġara f'dak is-sentej, jiġifieri huwa ċiklu illi jkun involuta fih il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Tweġiba waħda hija li aħna hawnhekk qed nindirizzaw b'diretti eh, qed naħdmu b'direttivi mhux eh, regolament u għalhekk jekk inti sfortunat bizzejiet tkun relatat ma, ma pajis partikolari. Il-petizzjonant, zaċ minuti oħra. Eh, grazzi ħafna, jkolli ngħid illi jiena resaqt l-menti u dim regolaturi kollha ċiprioti sajsek l-ombudsman u sajsek laqas biss wieġbu għal rikjesta tiegħu u l-ombudsman finanzjarju għandu l-kans u d-diemu għal dawn l-aħħar 20 eh, xar, iktar minn disa xhur għalhekk. U għalhekk naħseb li l-ombudsman finanzjarju f'ċipru mhux marbut biż-żmien, l-investigazzjoni tista' tibqa' dejja għal dejjem għaliex eh, huwa mhux entità li huwa marbut ma' qafas ta' żmien. Mbagħad fuq l-eżma' Jiena wkoll għamilt skontat magħhom u ma seta' jagħmlu xejn min-naħa eh, tagħhom allura eh, l-investitur min se jgħinu. Din hija sitwazzjoni diffiċli ħafna nista' niprovdi l-evidenza kollha f'rigward tal-istqarijiet tiegħi, n numri ta' referenza. ikolli ngħid ma naqbilx laqas ma ta' tal-eżma għaliex aħna ma rridux li l ezma isolvi il-disgwit eh, individwali imma aħna rridu li tindirizza l-approċ ta' investiment ġewwa ċipru, hemmhekk għandek mal-218 IPLUS has not an alternative dispute resolution and Meta jgħat l-operatur ġifiri naħseb dan huwa approċċ importanti ħafna għal eh, għal dan il-qasam dawn il-228 anzi eh, investitur u operatur finanzjarju jistaw anka jagħmlu iktar negozju u kummerċ mal-komplement l-Ewropa. Aħna ma nafux jekk Eh, reazzjoni tagħhom mhix waħda ta' inefficienza jew korruzzjoni. Iva, ma ser kommenta fuq dan, imma ser nieħdu nota tagħha. U naħseb li issa nista' nagħti xejta ta' sira, ser nżommu l-petizzjoni miftuħa, ser nitolbu aġġornament naħa tal-Kummissjoni, mod partikolari fuq din il-kwistjoni tal-protezzjoni sostanzjali u nqas ta' uh, anka ta' persuni, ta', ta rizorsi umani. Jekk per eżempju għandek eh, nafsom li kunu morda u l-oħrajn li għedin bil-btajjel, ma nafx jista' jiġri. Se nirrapportaw ukoll l-sajsek u l-ombudsman finanzjarju anka l-ezma fil-rigward ta' tħassib tagħna minħabba dan id-dewmien in-nuqqas ta' trasparenza u anka nitolbu l-parir tagħhom fil-rigward azzjoni fitura li għandha tittieħed Apparti minn hekk naħseb illi mingħajr ħafna dewmien għan nduru fuq l-Ombudsman Ewropew u nitolbu jisegwi dan il-progress jew naqas ta' progress jew anka l-investigazzjoni minnaħa tagħhom. Huma jistgħu jagħmluh dan b'mod eh, effiċenti u tajjeb għaliex aħna għandna relazzjoni tajba ħafna mal-Ombudsman Ewropew. Tajb wisq. Ah. Illa ma di lak il-kelma, sinjura naddi għal-punt li jmiss 11.09 fuq il taxa ġida fuq turizmu sostenibli fil-gżejjer Baleariċi. Il-petizzjonant is-Sur Manuel Sendino Lopez huwa preżenti hawnhekk u nadilu l-kelma għal ħames minuti. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ningrazzjakom tal-li tajtun li l-opportunità nġiegħu nek li nitkellem xtieq jiġib dokumenti li ħarġet il-Kummissjoni fuq dan is-suġġett illi tassew iddiżappuntana għaliex donna huma qegħdin ehm, jaqblu ma' situazzjoni u ma' qalu li situazzjoni tista' tiġi approvata fil-fatt aħna nħossu illi fil-fatt teżisti situazzjoni diffiċli hawnhekk il-Kummissjoni miex qed tqis li hemm diskriminazzjoni. Mela, aħna qegħdin ngħidu li hemm diskriminazzjoni mistura li qed issir bejn ir-residenti tal-Baleariċi u l-bieta residenti tal-Unjoni Ewropea inklus l-Ispanjoli li ma jgħixux fi gżejjer Baleariċi. Dawk li jgħixu hemmhekk iħalsu 0.23 ċentezmi. Um, ta' din it-taxxa mentri l-bqija, inkluż Spanjoli li ma jiexux hemmhekk iħallsu tlita u design punt 25. Issa, dumma għadin iħallsu l-ekonomisti għadin sejħu l-esportazzjoni ta' taxxa hija diskriminazzjoni u aħna rajna u artikli illi jisejħu la' ma teżisti l-ebda taxxa ta' dan it-tip li f'dak li huwa tiġa fis-saħ f'Katalunja it-tnejn li huma qegħdin fi Spanja. Għaliex inti qed tħallas minħabba kapaċità ekonomika illi inti tkun tal tkoq tivvjaġġa u toqgħod fil-gżejjer. Ovvjament iktar kemm iddum hemmhekk iktar ikollok taxxa baxxa, ġifieri din għamilna nfisha diġà kontradittorja. Mbagħad hemm ukoll aspett reġjonali mhux muniċipali kif huma ħafna mit-taxxi fl-Ewropa u mhumiex taxxi fil-verità imma Mhix tempiċiment, anzi eh, rata illi addizzjonali ma taxxa taxxa vera u propja għalix ma' relatata relata ta' ma' servizz partikolari. U kumissjoni ta' tibħala eżempju, per eżempju, il- um, il-prezz uh, ta' l-ilma drawliku u fil-fatt il-gvern tal-Baljariċi għadin jgħatu l-ħar verzjoni propja minħabba uh, l-ilma, dal-għana tal-ilma li it tirti huwa li jiffinanzja l-attuazzjoni tal-politika idrawlika tal-Gvern Baleariku, ġifiri l-istess li għadin jimponu dina it-taxxa turistika. Il-Gvern tal-Gżer Balearici ġifiri kontent illi jimponi taxxa ġusta fuq it-turisti Ewropej illi jiġu fi gżer tagħna minn flok iżid il-prezz tal-ilma. Ovvja għalfejn għaliex dawk li jħallsu l-kontijiet tal-ilma ma' residenti fil-Baleariċi dawk li jħallsu t-taxxa turistika mhumiex residenti hemmhekk. Issa, dan huma um, organizzazzjonijiet um, universitajiet, eccetera daqas dana muwa meqjus dana huwa meqjus bħala flejjeż ta' finijiet fiskali, ovvjament ġifiri ġejjin minn font eh, da turisti ma jistax jiġi meqjus ukoll bħala xi ħaġa ambjentali bbażat fuq il-prinċipji ta' min jikkontamina iħallas dan huwa taxxa vera propja illi flaqa tal-ġimgħa li għaddiet fil-fatt kien hemm eh, kompetizzjoni ta' idejat biex jara minn huma dawk li jonfqu l-iktar il-flus. Issa, il-gvern kieku kien hemm xi raġunijiet ta' interess ġenerali, il-gvern jaf x'għandu jagħmel bil-flus. Jiena m'għandix ċans noqgħod nidħol f'ħafna dettalji, però hawnhekk il-Kummissjoni ma ħarsitx lejn dettal dan huwa Danna ma mhuwiex bħal VAT fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex proporzjonat ħadd ma kien kapaċi jagħmel distinzjoni bejn meta wieħed joqgħod fil-hotel, fil-lukanda u mbagħad ħalas il-VAT fuqha u din it-taxxa. Ħadd ma jista' jorqod f'lukanda mingħajr ma jkollu jħallas iż-żewġ eh, taxxi. Ġifieri mhux tassazzjoni doppja allura jiena qed inġibilkom dokument illi qed tgħidilna li qed jiġi applikat artiklu 18 eh, tal-VAT. U jiena naħseb li allura il-Parlament għandu jħeġġeġ l renju ta' Spanja sabiex jindirizza din il-kwistjoni dina it-taxxa inġusta u aħna lesti li eh, jekk u intukom id-dokumenti li għanna disponibilta tagħna. Grazzi ħafna, issa rappresentant tal-Kummissjoni. Is-sur Paleħa jgħatawna kun istidna kelli tieħu l-kelma għall-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora President. Din it-taxxa fuq il-turisti li jgħixu li joqogħdu fil-lokandi u appartamenti turistiċi fil-Baleariċi anki dak li joqogħdu fl-akim zeħa kasas rurales, farmhouses. U hija taxxa illi ma tiddiskriminax direttament l ċittadini tal-Unjoni Ewropea xuwa eh, jiġi applikat mod ugwali lil min huwa residenti, ċittadini oħrajn Spanjoli, Ewropej, turistiċi, kull min joqgħod f'dawn l-akkomodazzjonijiet turistiċi. Issa, il-petizjonant qed jgħid li hemm diskriminazzjoni indiretta, però l-Kummissjoni tħoss li dina fil-verità qatt ma ġiet ipprovata din id-diskriminazzjoni indiretta, sa biex inti jkollok diskriminazzjoni indiretta, taxxa trid tkun qiegħda infasla b'tali mod illi anke li fit-teorija tapplika għal residenti mhux residenti ċittadini u l-baranin, imma fil-verità ikun qed taqbad biss il dawk li mhumiex residenti. Petizzjonant ġabilna statistika biex turina illi fil-fatt fil-maġġoranza din it-taxxa eh, ħalsu għannis li mhumiex residenti fil-gżejjer Baleariċi ma fil-verità Anki l-Espanjoli li ma jiexux u ma miex residenti fi gżer Baleari kollu maħalsu din it-taxxa fil-prattika kif għal il-petizzjonant ukoll f'ħafna stati membri hemm taxxi lokali jew reġjonali illi wkoll ikollhom iħallsuha min juża l-akkomodazzjoni turistika tal-post u fil-prattika ħafna minn dawn it-taxxi eh, jaqgħu kemm dawk illi mhumiex residenti fil-municipju u fir-reġjun u f'dan is-sens allura dina il it-taxxa fil-BRL mhix ehm, eċċezzjoni. Issa, illi dina teffettwa l-barranin iżjed huwa sempliċiment konsekwenza tal-fatt li gżerba li għariċi huma destinazzjoni turistika eh, internazzjonali popolari ferm u għalhekk ħafna ċittadini ta' pajjiżi oħra tal-istati tal-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea jmorru hemmhekk għal-vakanzi tagħhom. Għalhekk, sempliċi studju kwantitattiv ta' kemm turisti huma barranin u kemm huma turisti mhux residenti fi gżejjer Baleariċi mhuwiex biżejjed biex ikun prova illi hemm diskriminazzjoni indiretta. Manke fil-każ li wieħed jkollu l-provi sissa kommissjoni tħassil li daw il-provi ma waslux, imma jekk ikun hemm dina il-prova ta' diskriminazzjoni indiretta, Din it-taxxa li t tir tagħha l-fini tagħha i li tmur font illi jipromuovi proġetti favur it-turizmu sostenibbli, xorta jkun hemm bżonn illi ssira analiżi ta' kemm dawn il-fondi u l-użu tagħhom u għat interess pubbliku li jista' imbagħad għasab biex ikun hemm eh, l allegata diskriminazzjoni li kif kifat il-Kummissjoni ma tħossx li teżisti. Hemm parti fil-petizzjoni li tajt li tindika li din it-taxxa tmur kontra direttiva tal-VAT. Il-VAT b'mod ġenerali hija taxxa kompatibbli ma' taxxa taxxi oħrajn ta' natura speċifika kif jiġri, per eżempju fil-kas ta' taxxa fuq l-alkohol, fuq it-tabak, fuq il-licenza eh, tal-vetturi, eccetera, u ħadd ma joqgħod jgħid li dawn huma inkompatibbli mal-VAT. Issa, l-artiklu 401 ta' direttiva tal-VAT tipprojbixxi l-istati membri li jħorġu b'taxxa li kollha karatteristiċi essenzjalment bħal tal-VAT, ġifieri l-Istat membru ma jistax joħroġ b'taxxa identika jew simili, simili tal-VAT li tkun nazzjonali li ma jkollix in-natura armonizzata. Minix ħaqgħod nidħol f'ħafna dettalji imma L-iktar element importanti hawnhekk huwa illi t-taxxa tkun ta' natura ġenerali għal servizzi eh, kollha pereżempju għall edukazzjoni għal l-ikel. U din hija taxxa illi qiegħda iffokata biss fuq l-akkomodazzjoni turistika, ġifir taxxa illi natural tagħha natural taħħa partikolari ma tistax tgħid allura li hija kompatibbli mal-VAT. Grazzi ħafna. Issa il-kollega Rosa. Grazzi. Grazzi ħafna lil petizzjonant li ġi fisem il-Federazzjoni tal-Lukandi u aħna Mux sali nabda l-kommentat li niddefendu t-taxxa jew le din hija ħaġa totalment reġjonali u kien il-Parlament tal balerġi propja li jitkellem fuq għad il-ħaġa u l-Gvern għamel ħarid din it-taxxa. Issa, aħna li naraw jekk din it-taxxa illi hija fis-seħ it-taxxa ġdida hijiex f'konformità ma' leġiżlazzjoni Ewropea ma l-ewwel daqatajn il-Kummissjoni qalet illi m'hemmx diffikultà għatinna xkien l-interkambju bejn l-assoċjazzjonijiet tal-lukandi u kommissjoni u l-Assoċjazzjoni ta' Biza fil-fatt saqsiet fuq din il-ħagġa u tweġiba kiena bħal dik laqatina kummissjoni iżjed ġifir bla il middera ma kienx qiegħda tinkisser il-liġi Ewropea. Xorta waħda però fil-tweġiba taħħan talbet intalbu iżjed dettalji sabiex naraw jekk kienx hemm din id-diskriminazzjoni bejn residenti u dawk li mhumiex residenti. U fl-sena li għaddiet 2016 ingħata din informazzjoni. il 26 ta' wissu propjament l-Assoċjazzjoni tal-Lukanti ta' Ibiza batet talba taħħa u l-Kommissjoni wieġbet imma Majorka, l-Assoċjazzjoni ta' Majorka li għandha l-istess interessi prattikament għamlet żewġ affarijiet l-ewwel net. Res qegħdin itaxa qudiemet Orti Suprema ta' Ġustizzja ta' Gżer Baleariċi. U infettaħ il-każ is-sena li għaddiet U issa qed nistennew biex naraw x'ħatkun is-sentenza tal-qorti ta' Gżer Baleariċi. Minn bada ma tħadd oħra wkoll fl ta' Marzu ta' din is-sena batet bil-miktub il-Kommissjoni Juncker sabiex eh, toffrilhom id-detalji kollha u qalet illi bażikament eh, kien hemm ksur ta' Eh, l-ugwaljanza bejn residenti u mhux residenza li kien hemm ġifier din id-diskriminazzjoni. U huma qalu illi apparti li wieħed joqgħod pereżempju fuq cruise liners li kienu fil-port, fil-lokandi, fil-farmhouses, fil-appartamenti, qalet illi eħe hemm dit-taxxa li qiegħda taqbad il dawk li mhumiex residenti. U għalek naħseb li minħabba fek għanna ħalwa miftuħa dil-petizzjoni. Nistennew sakra mill-Kommissjoni Ewropea twieġab l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi ta' Majorka. Kif għamlet l-Assoċjazzjoni ta' Ibiza u Formentera. U nistennew għallura naraw bit-tweġiba bil-miktub. Il- il-talba tal-Federazzjoni tal-Lukanti ta' Majorki fej batet l-informazzjoni li l-Kommissjoni u talbitom biex iċaraw is-sitwazzjoni. Ġifej naħseb li diki forsi li nistaw namlu nħallu l-petizzjoni miftuħa bistennija tweġiba minnaħa tal-Kommissjoni. Grazzi, Sur Terri Bras. Grazzi, Signor President. Grazzi. Jiena. Yeah, Sorpriz ħafna għax l-ewwel darba illi xaħat mill-post illi fejn qed issir l-ilment qed jipproteġi lil dawk il qegħdin barra minn dak il-pajjiż. Ma nafx hekk xi ħaġa Ewropesta ma bla dubju xi ħaġa li tissorprendini din illi qed jiddefendi lil nies illi huma minn barra ir-reġjun, però mhux qed nifhem għaliex Il-problema hawnhekk hija kwistjoni ta' diskriminazzjoni. Isu, id-diskriminazzjoni bażika illi għandhom barani li jiġu il barma da Majorka u balli għad jispazza ħafna ħjar minna u dawk li imorru f'Katalunja, aħna meta morru f'Katalunja konna nħalsu il-pedaġġi per eżempju u ma jħallsux. Iġifiri, il-konċett ta' diskriminazzjoni huwa wieħed tant diffiċli komplikat li diffiċli tużaw hawnhekk. Kif ħadd deċidi xin eh, ċertu diskriminazzjoni f'dan il-każijiet? Dawn it-taxxi jeżistu, mhux hawnhekk biss, jeżistu f'ħafna postijiet differenti. Jiena eh, Bilbaw eh, ħallasta fil-fatt u mhux f'Katalunja Bilbaw, jiġifieri ħallasta ġiet tħallas u eh, jintaxxaw anke ċertu postijiet oħrajn. Ġifiri li ritnejt din it-taxxa edha tmur għal xi ħaġa partikolari suppost imma mbagħad hemm oriġini oħra taxxa oħra li wkoll tista' sservi għal dan u dan mhux argument li jkolli ngħid impressjonani wis għaliex gvern jista' jagħmel ħafna taxxi biex pereżempju jissussidja affarijiet differenti u jista' jkun hemm taxxa li ġejja taxxi minn postijiet differenti li jmorru għal dik il-fini u finijiet differenti pereżempju ġifieri L-argument ta' diskriminazzjoni, onestament, tanta taħawadni li kważi kważi nejt nistaw nalqu dina il-petizzjoni u meta marru il-Balejariċi u Katalunja nħalsu daw iż-żewġ awri. Thank you very much. And Grazzi. Nishtin neġan għaddilak il-kelma, minn titkellim tuddom ta' l-iktar minn ħames minuti, ġifiri ma tanċan nishtiq nerġa' nadilak il-kelma. Iżomma l-inqas minn minuta biex nadilak il-kelma. Muchas gracias. Grazzi. Għara, eh, sempliciment ħanerġa' ngħid id-diskriminazzjoni fuq daħan insisti, għax għalina din hija ħaġa ovvja tispikka mill għax inti għandek taxxa illi qed suwa biss dawk illi mhumiex residenti fil-post. Ġifiri inti bekk qiegħed timponi taxxa fuq nies li ma jivvotawx fil-Baleariċi u il finni tagħha mura nies li jivvotaw hemmhekk. Ġifiri, naħseb jiena ħaġa eh, ovvja din id-diskriminazzjoni. Issa, aħna eħe jidrinna li hija diskriminatorja għaliex inti turist Ewropew qed iġġelu jħallas għal affarijiet fl-aħħar mill-aħħar illi għandu ħassu għalih tal-resident ta' gżejr ukoll. Grazzi. U naħseb illi kif għalet fil-fat il-Kommissjoni ma hemm l-ebda raġuni għalfej il-Kommissjoni trid toqgħod tidħol fuq il-kwistjoni ma' Spanja għaliex din it-taxxa tapplika għal residenti u non residenti u kol minar distinzjoni minar ma tagħmel differenza bejnietom u din hija ħaġa ċara kif intqalet ukoll mill kollegi nistgħu nħallu l-petizzjoni miftuħa ma naħsibx illi huwa ġużda naħseb nistgħu nagħlquha din il-petizzjoni għalix ma nistaw ninvestigaw xejn iżjed fuq il-kwistjoni u rosa naf li inti mill-Baleares imma prova kun daqxejn neutrali Għarri, tanħallik titkellem malajr. Iva, jiena maħħaċ pozizjoni unejt illi ħaġa diskriminatorja jew le jina qed ngħid illi il-Federazzjoni tal-Lukandi ta' Majorka batet isra fil-31 ta' Marzu l-Kummissjoni u l-Kummissjoni għad titwieġeb jiena qed inħallu l-petizzjoni miftuħa sakemm ikun hemm it-tweġiba. Mbagħad taba' Kummissjoni bil-miktub twieġeb li l-Federazzjoni tal-Lukandi ta' Majorka nagħlqu il-petizzjoni ma mhux qabel ma l-Kummissjoni twieġeb dak kull ma qed ngħid li għadha l-għadu tkellimt ma' kollegi ta' komissjoni għalluna li fil-prinċipju għakun għadin u wieġbu fi żmien xar xarajn. Ġifieri għan nistennew daqsxejn li wieġbu u petizzjoni ta' Federazzjoni tal-Lokanti ta' eh, Majorki li hija preċis l-istess bħal dik li kienu batu ta' l-Assoċjazzjoni ta' Ibisa. Għax il-Kummissjoni talbet iżjed informazzjoni, iżjed dokumenti, dawn id-dokumenti informazzjoni batu ilhom l-Assoċjazzjoni tal-Lokandi ta' Majorka. Nasab iżjed oġġettiva minn hekk ma sex inkun. Issa, nistennaw t-tweġibu fiċċari dak kol ma għatnejt, proset. Proset, mela. Għanna nistaqsu l-Kommissjoni biex tagħti tweġiba tina t-raġiba malajr għal din il-litra unbat nużaw il-proċedura tal-BI timżunnal u il-petizzjoni. Mela ħanamlu wek u nistennew tweġiba mela kemm jista' jkun minn il-Kummissjoni. Tajjeb, mela issa naddu għal punt 22 eh, ġi post mela il-petizzjoni li mess numru 23 petizzjoni 1088 sbarra 2016 dwar eh, l-allegat ksur mill-lat dwar il-konformità fiskali tal-kontijiet barranin fatka tal-Istati Uniti ta' drittijiet tal-Unjoni Ewropea u l-effetti ekstraterritorjali tal-liġijiet tal-Istati Uniti fl-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonant bl-inizjali JR. Grazzi ħafna, Signora President, jiena ħintijaj se nużaħ b'mod għaqli. Il-Kommissjoni, il-petizzjoni tidħol ħafna dettalji dwar eh, kif il-FATCA, il-Foreign Account Tax Compliance Act, tikser ħafna elementi tal-liġijiet Ewropej b'mort l-artikli 8, 13 u 14 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem u anki eh, il-Payments Accounts Directive PAD u anki il-Kostituzzjoni Franċiża hija maksura wkoll. Mhux se noqgħod nidħol f'dawn id-dettalji kollha, imma sempliċement irrid Ngħidilkom kif taħdem il-fatka u eh, x'qed tagħmel fl-Unjoni Ewropea mela fatka hija parti minn grupp eh, ta' liġijiet u issa sa nurikom kif dan qed iħalli impatt fuq eh, l-Unjoni Ewropea wkoll. Din daħnet fis-sef l-2012 sabiex fejn kien hemm każ fejn Eh, kienem residenti fl-Istati Uniti li qegħdin jaħbu il-flus u kullħat jaqbel li dan m'għandux isir issa fatkat iġiel l-istituzzjonijiet illi jirreportaw lill-IRS eh, biex ma jqogħdux jidħlu fid-dettalji imma dak li qed nipprova ngħid huwa ma tantxu preċiż fil-fatt imma xġara bil-fatka waqt li kien qegħdin Eh, jitru għara n-nies kif rajna fil-Wolf of Wall Street eh, kien qed jiġru wkoll wara ħafna nies li mhumiex ta' dak it-tip, jiena m'għandux naqsam xejn ma' daw in-nies. Jiena nista' ngħidilkom li dawn l-accidental Americans huma biss nies li sempliċement għaliex twildu hemmhekk kisbu il-nazzjonalità Amerikana Aħna jina mandi ebda rabta mal-Istati Uniti, jina laqat teċtem, ħtimtem, ħdimtem, laqat studjajtem, mandiċ eh, raba emmek, eh, ma xej, għatma votajt emmek, xej minn da. Jina missieri Irlandis, ommi Franċiża, missieri kien qed jagħmel id-dottorat f'Harvard u jina twellit hemmhekk bizbal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 Qabel ma noqgħod nidħol fid-dettalji tal-liġi, aħna għandna żewġ karatteristiċi uniċi l-ewwel net ċittadinanza stretta ta' min jitwielet fl-Istati Uniti b'mod awtomatiku eh, jieħu ċ-ċittadinanza. Jiena din hija xi ħaġa illi ikkontaminat minna Unbat it-tieni ħaġa li tiġri hija li l-Istati Uniti għandhom din il-prassi unika ta' eh, taxxa eh, tassazzjoni bbażata fuq iċ-ċittadinanza. Normalment in-nies ikunu ntaxxati fuq il-post fejn jgħixu għaliex hekk il-gvern tik is servizzi inti titħallas għalihom u l-benefiċċji li inti tikseb tiksebhom fil-post fejn inti tgħix. Imma fl-Amerika le bħal eh, fl-Eritrea fil-fat u ma jintaxxaw in-nies għabbażi ta' t-ċadinanza tagħhom. Inti mwielet Amerikan u għal daqstant inti tkun intaxxat minħabba ċ-ċittadinanza tiegħek għal ħajtek kollha. Issir bħal eh, kieku eh, il-sir ta' sistema ta' taxxa il-rizoluzzjoni tal-Nazzjonijiet Uniti 2023 tikkritika lil l-Eritrea imma għandhom jagħmlu l-istess ħaġa mal-Istati Uniti. Mela il-fatka x'tagħmel? Dak li għamlet il-fatka hija li wara l-fatka l-Istati Uniti ma kellhomx il-mod kif jikkontrollaw il-tassazzjoni l-IRS ma jistawx jilħqu f'pajjiżi barrani mingħajr mandat u mandat ta' arrest Ewropew u allura xamlu ħarġu bil-fatka u l-fatka tippermetti lill irs tal-Istati Uniti li timponi din it-taxxa barra mill-frontieri tagħhom jiġifieri barra eh, minn l-affarijiet kollha l-oħra jippermettu dana jippermetti li l-Istati Uniti jimponi it-taxxa fuq ċittadini li ma jgħixux fl-Istati Uniti. Kif jagħmlu dan? Sabu mod eh, intelligenti ħafna kif jagħmlu dan huma ġelu l-banek tagħhom biex eh, fl-Unjoni Ewropea jagħmlu l-investigazzjonijiet għannom tagħhom. Mela, talbuhom illi issibu li dawn in-nies Amerikani wilda fl-Amerika fil-fatt u jirrapportaw fuqhom. Ġifiri aħna manna ebda rabta ma l-Istati Uniti, pero l-Istati Uniti irridu jintaxxawna. Jiena ċitt ċittadin Franċiż Boris Johnson bih daru f'Londra u ġie taxxat fl-Amerika għalfejn għandu jkun hekk. Hemm ħafna konsegwenzi koroħ oħra li ma nistax noqgħod insemmihom. Ħafna affarijiet li intom qatt ma smajtu bihom imma jien issa naf xi ġifieri għaliex jiena vittma tagħhom U essenzjalment dak li qed jagħmlu l-Istati Uniti u li qegħdin joħorġu jieħdu ħafna flus mill-Unjoni Ewropea mill-ċittadini jew mill-banek sabiex jagħmlu l-leħ. U aħna sirna propju issa vitmi e, l kontijiet fil-banek tagħna qegħdin jingħalqu ma nistax nisselfu l-flus. Aħna anki il-pensjonijiet qegħdin ikunu imblokkati Ġifiri n-nis jistaw jajdunna eh, le, tista ċedi ċittadinanza, le, ma tistax, huwa impossibli biex inti titla il-ċittadinanza Amerikana bħalissa eh, jiswa bejn 20 u 50 elf dollaru Amerikan, sempliciment għal lat amministrativ, ġifiri ħaġa impossibli, skużani li qed leqbist il-ħin, imma l-Istati Uniti jafu illi aħna neżistu, il-Green Book ta' Obama eh, jirrikonoxxih għal-problema li għanna aħna u anke l-Kongress fil 2015 16 u jirrikonoxxi l-inġustizzja kbira li qegħdin ibatu l-accidentals. Anki eh, il-Republikani għedin jġildu kontra l-fatka Il-problema li qed nifaċċaw bħalissa u jiena diġa' tkellimt ma' Willa Yates li qal illi l-Istati Uniti jafu li jeżistu l-accidentals imma ma jridux eh, jagħmlu xejn dwarkom għaliex jaqalaw wisq flus minn fuq darkom. Il-problema li għanna hija li aħna tkellimna mal-Kummissjoni Ewropea dwar il problema mal-Kummissjoni qalet illi fatka talbu mandat biex jinegozjaw il-fatka fuq livell Ewropew u ma natalhomx. Għalhekk il-fatka il fatka u hija problema bilaterali tal-pajjiż. U l-Kummissjoni qalet aħna se naslu jdejna. L-Unjoni Ewropea issa bħalissa edha tiftaħajnija tinduna li hemm il-problema Franza edha tmexxi eh, dawn il-kwistjonijiet il hemm għandna ftit slides hawnhekk hemm l-amnestija fuq id-demokratiċi u eh, Din se tkun il-konklużjoni tiegħi ġifieri issa mbagħad fl-aħħar mhux se nitkellem għal dawk iż-żewġ minuti. Issa hemm crs li għall-fatka tal-OECD aħna nafu illi ma tantx hemm liġijiet trasparenti f'Delaware u f'Wyoming. Aħna nafu li biljuni ta' dollari Amerikani qegħdin jintnefqu Aħna nafu li fatka intbiet l-Unjoni Ewropea fuq il-prinċipju tal-reċiproċità tweditilkom ir-reċiproċità ma ħafna mill-pajjiżi Ewropej eh, għamlu dawn il-ftejmiet ta' fatka mal-Istati Uniti qabel l-aħħar ta' Deċembru tal-2016 kunu wafu li l-Amerika għat mi se tkun taġġiex b'mod reċiproku fuq il-fatka, jiġifieri il-fatka hija weda li ma tistax tinżamm. Għat ma jista' jkun hemm reċiproċità fuq il-fatka. U għalhekk jiena nitlob Dak li aħna qegħdin nitolbu li l-Kummissjoni kif għamlu għall-Svizzera u għall-Monaco u għalli jitolbu li l-Istati membri għal mandat biex imorru lura b'mod kollettiv jinnegozjaw mill-ġdid il-fatka mal-Amerika sempliċement għaliex tamu miex qegħdin jonoraw il-weda tagħhom ta' reċiproċità. Mbagħad qegħdin jaraw illi li din l-amnestija issa inna nistennewa din hija t-talba u niskuża ruħi tal-li tkellim ferm aktar fit-tul. Hil Marelli x-istorja tajt il-President. Melissa, indur fuq il-rappresentant tal-Kommissjoni, is-Sur Brignoli. Thanks, Chair. Um, good afternoon, everyone. Um, with regard to this petition... Uh... Fuq din il-petizzjoni, kwistjoni komplessa għall-aħħar iva nafu u għamnek il-Kommissjoni rappresentata minn direttorati ġenerali differenti għaliex il-petizzjoni tolqot ħafna suġġetti u jena nixtieq nifoka fuq l-allegat ksur tal-direttiva PAD li semmit mill-petizjonant. Fil-petizjoni qed ngħidu li l-Accidental Americans ma jistawx ikollhom aċċess għal servizzi finanzjarji bażiċi sempliċement minħabba il-biża li l-istituzzjoni finanzjarja tkun soġġetta għal penalitajiet taħt il-fatka firmat mill-istati membri individwali. Aħna rridu najdu illi skont il-pad li tintroduċi obbligu dritt għal konsumaturi tal-Unjoni Ewropea li huma residenti fl-Unjoni Ewropea li kollhom aċċess għal kont eh, li huwa prinċipju li huwa inkluż fil-direttiva m'hemmx possibilità għal diskriminazzjoni f'abbażi ta' eh, nazzjonalità jew residenza. Ġifieri minkejja l-fatt li l-banek iridu jikkonformaw mal-fetka Aħna nemnu illi mhuwiex possibbli biex dan il-banek ma jagħtux aċċess lil ċittadini u konsumaturi li huma residenti b'mod legali fl-Unjoni Ewropea. Jekk dan issir aħna nkunu rridu nafu għalfejn dan qed issir u li konna l-informazzjoni fuq dan il-ksur ta' l-artiklu 16. Id-direttiva daħlet fis seħħ fi 18 ta' settembru tal-2016 u wissaħna qegħdin nikkontrollaw l-infurzar. Eh, aqsam aqsmu maħna din l-informazzjoni għalix fil-petizzjoni din l-informazzjoni hija nieqsa. Tajjeb, mela, ejjew ħalli ma nibdewx dialogu bejn il-petizjonant u l-rappresentant tal-Kommissjoni ma ibatu din l-informazzjoni mal kemm jista' jkun. Issa ngħaddu għal rappresentant liħor tal-Kommissjoni Sinjura Xilmule. Dwar nofsinhar tajjeb li kulħadd jiena qed hawnhekk nirrappreżenta il-DG Justice U għonek għet eh, jena se nitkellem fuq il-drittijiet fondamentali, protezzjoni ta' data u ta' privatezza li semma il-petizjonant. U għonek nishtiq najt illi l-istati membri meta jaqsmu data personali ma l-Istati Uniti għabbażi tal-fatka huma obbligati illi japplikaw l-akki tal-protezzjoni ta' data ġifir l-artiklu 8 tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali. U dan it-trasferiment ta' data personali rritu sir skont il-liġi domestika dwar il-protezzjoni ta' data, ġifiri rritu kunu konformi ma' direttiva 95-46 kif tkun ġi trasposta fil-liġi tal-istat membru konċernat. Mbagħad il-petizzjonant qal ukoll illi hemm ħafna data illi tintalab fil-kuntest tal-fatka u f'dan ir-rigward il-prinċipji applikabbli huwa l-ħtieġa għal proċessar ta' data u l fatt li d-data li tkun edha tintalab tkun suffiċjenti imma mhux eċċessiva għal finijiet li tkun intalbet għalihom Dan prinċipju kollha jridu jkunu applikati mill-istati membri, mill membri ma fl-istess li supervizjoni l forzar ta' din il-leġislazzjoni protezzjoni ta' data hija kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali, jiġifieri il-supervizur tal-protezzjoni ta' data fl-istat membru. Petizzjonat għalli huwa Irlandiż u Franċiż u jiena parir li jikkontattja lil l-autorità protezzjoni ta' data fl-Irlanda jew Franċiża jew it-tnejn għaliex huma għandhom is-seta li eh, jieħdu azzjoni u jista' irressa il-ment uffiċjali. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Sinjura Lana Hejra war nofsinari tajjeb mill-perspettiva tal-taxxa dana intqal diġa li il-ftejim fejmiet tal-fatka huma bilaterali bejn l-Stati membri u l-Stati Uniti. Il-Kommissjoni ma kienieċ eh, parti għal dawk il-ftejmiet sa' kemma ma jkunx hemm ksur tal-Liġi Ewropea ma il-Kommissjoni ma għanda ebda rol xtaqdi. Il-petizzjonant għal ukoll li il-mandat tal-ftejmiet Ewropej bejn Andorra, l-Svizzera, Monaco, San Marino huwa veru imma dawk saru imma għal dawk il-Kummissjoni ingħatat mandat speċifiku mill-Istati membri sabiex tkun tista' tinnegozja dawn il-ftejmiet. Għall-informazzjoni tagħkom l-ambitu tal-informazzjoni li eh, l-informazzjoni li tiġi hija għassimili għal dik tal-fatka għaliex hemm l istandard internazzjonali tal-OECD dwar l-iskambju eh, tal-informazzjoni u dan jaqbel huwa simili ħafna l dak tal-fatka. Iva, grazzi ħafna għal dawk il-kontributi ta'kom u issa jena nishti illi den li Sinjura Intvelt l-ewwel. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel nett nixtieq ngħid li dak kollu li se ngħid mhux qed nindirizzah lejn it-tliet rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea għaliex jiena naf illi intom intbattu bħala messaġġiera Missa naħodha kontra ta'kom, imma jena se nibat messaċ ieħor ma'kom lil dawk li hemm fuqkom, dak li qed tajdu huma ħmerijiet. Ħmerijiet xejn aktar minn hekk. Jiena dal-każ insegwi għal ħames snin Jina kont l-ewwel waħda illi eh, ħdimt eh, fuq Kien Marzu tal-2012 u li l-Kummissjoni sar jieġi għajdilna e eh, le ma tistax tiftħu kont kontijiet fil-bankara ma konniex nafu batunna l-informazzjoni ta' fil-wieċ. Eħek eh, tħossu illi l drittijiet tal-protezzjoni tad data tagħkom qed ikunu imkasbra? Le, it-pol DPA nazzjonali tagħkom le, il-Kummissjoni Ewropea sensittiva ħafna kif tuża l-kompetenzi tagħha jew ma tużax il-kompetenzi tagħha jew taqbes il-kompetenzi tagħha mela jista' xi ħadd jispjegali lili għalfejn m'hemmx bażi legali għalfejn ma nistgħux ngħidu lill-Amerikani li le ma jistax ikolkom aċċess bla limitu għad dejta ta' persuni li jgħixu fl-Ewropa imma mbagħad għandkom iva l-possibilità li jkollkom eh, kummerċ illegali u ħafna taħwit mat Turkija. Eh, le, jiġifieri fejn jaqblilkom intom Eh, tazlu kif tridu l-bażi legali. Dak li qed tagħmel il-Kummissjoni hawnhekk huwa li kull darba li l-Istati Uniti jgħidulhom aqbżu, intom l-om kemm naqbżu Kull darba l-Stati Uniti jieħdu il-preċedenza fuq id-drittijiet ta' ċittadini. Il-Kummissjoni mhix qed tagħmel dmira u jekk ngħid il-verità din il-Kummissjoni sejjaħ li anfisa bħala Kummissjoni tant politika u intom tant intom teknokratiċi illi hija xi ħaġa inaċċettabbli laqqas titwemmen. Il-Kummissjoni suppost ħares l-interessi ta' ċittadini Ewropej għalhekk qegħdem il-Kummissjoni. Jiena ma rridx nisma' skużi iktar li toqodu tistaħbe wara sebajkom, dawn huma kollha ħmerijiet daħ fil-wiċċ. Jiena ma nafx kemm hemm accidental Americans fl-Unjoni Ewropea li d-drittijiet tagħhom qed ikunu imkasbra laqqas jistgħu jiftħu kont fil-bank. U skużawni, għalfej dan nies m'għandhomx ikollhom aċċess għal prodotti finanzjarji oħrajn, sempliċement għaliex għandhom nazzjonalità Amerikana għaliex li wara kollox biex problema biss ta' nazzjonalità, forsi hemm nies illi għandhom it-tfal tagħhom jistudjaw fl-Istati Uniti dak xi rejat għalfejn għandhom ikunu esklusi minn servizzi bażiċi li intom tħossu li huma normali timmaġinaw li intom tkunu esklużi minn dawn is-servizzi xifisser dawn dwar xjajt dwar id-drittijiet ta' ċittadini li għandkom intom stess. X'impatt se jkollu da fuq il-ħajja normali tagħkom dawn huma affarijiet li intom laqas taħsbu fuqhom. Jien na Sinjura President jien naħseb li tweġibiet tal-Kummissjoni huma ferm minn as minn sodisfaċenti ma naħseb illi dak diġà fimtuħu xek li jiena hekk inħoss. Jiena ninsisti illi dana din il-petizzjoni għandna neħduha fuq livell ola li l-petizzjoni m'għandix tingħalaq u li fuq livell politiku nagħmlu segwitu, jkun hemm follow-up sabiex nkunu nafu u niżguraw illi il-Kummissjoni Ewropea tifhem illi trid tamel xi ħaġa dawn in-nies inna ngħadduhom bi żmien għal bosta snin ilhom esklużi minn mill-servizzi finanzjarji bażiċi dan huwa d-dmir tal-Kummissjoni Ewropea u jekk il-Kummissjoni ma tridx taqdi li ċittadini mela jaqbdu imorru lura minn fejġew ġew u għax jekk ikun onesta jekk jiena nara kif qed taġixxi l-Kummissjoni dejjem iktar qed ikolli aptit li ngħidilhom qabdu u morru l-barra qabżu l-barra għaliex intom ma tridux illi tagħmlu id-dmirijiet tagħkom. Jiena qed nara, Signora President. Grazzi. Thank you very much. Everybody looks like... Grazie ħafna. <laughs> Kolħat jider donnu maħsu su pjuttost ċassad dak li smajna. Eh, forsi għanna bżon da xeħin biex eh, nomod dak li smajna. Forsi nispiega għalbek aħjar, Sr. President. Le, xalfejn għasab li kellek messaċ ċar ħafna. Xat li xtiq jintervjeni? Għasinti għarek, ġifiri nerġa' lura għal petizzjonant u nadilek il-kelma żewġ minuti oħra. Fejn tgħidilna x'tixtieqna nagħmlu. Naħseb illi eh, smajna suġġerimenti ħafna eh, aħjar minn stajt ngħidhom jien. Naħseb għandna eh, eluf ta' persuni li qed jiġu affettwati naħseb il-Kommissjoni mux tifem illi mhumiex dawn l-Amerikani b'kombinazzjoni illi qed jintlaqtu persuna ġermaniża għandha aċċess għal uh, kontijiet ta' omma għaliex għedha um, tmut dan ifisser li dan iċ-ċittadin Ġermaniż li m'għandu uh, xejn xaqsam ma' l-Amerika xorta waħda jgħaddu l-informazzjoni dwaru l-ISR. L-IRS. Għanna ħafna uh, eżempji oħra dwar dan u rridu li l-Kommissjoni titlob għal mandat kif għamlet ma' l-Svizzera ma' Monaco sabiex terġa' tirrevedi fatka fissem l-Istati membri kollha fil-gwar ta' l-Istati Uniti sabiex ikun hemm eh, nuru li l-Amerika tmur lura mill-weda tagħha ta' reċiproċità u naħseb din hija eh, dak huwa li għandna nagħmlu. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi tal-kontribut tiegħek mhux biss li titkellem fisma kemm għal dawk kollha li huma fis-stessa sitwazzjoni tiegħek u anka tal-qajjem dan il-punt naħseb li nisanati taqsira mhux se tkun biċa xogħol faċli, sinra Enetveld għandha raġun dan irdimur fuq livell politiku. Għana rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu minnaħa tagħna u fissam dan il kumitat se nħarru l-petizzjoni miftuħa u nerġa' ġibha qudiem il-koordinaturi sabiex naraw kif possibilment nieħdu konsiderazzjoni l-opinjoni ta' tal-libe u tal-ikon u anka forsi niftu diskussjoni uh, fil-plenarja dwar dan. Irrit li nġiba qdim eh, il-punt qdim il-koordinaturi sabiex nuru l-importanza ta' din il-kwistjoni jidher illi kulħadd qed jagħti l-approvazzjoni tiegħu qed jgħid iva brasu għalhekk nistgħu eh, nikkonkludi din il-parti hawnhekk. Naddu għal punt li jmiss fuq il-rapport annwali tal-Ombudsman Ewropew għal 2016, Sinjura Mizzi. Grazie ħafna, Sinjura President. Grazie tal-opportunità li nitkellem rigward ta' dan ir-rapport palma qed eh, bosta drabi jiena napprova x-xogħol tal-Ombudsman Ewropew u rapport uh, faċli wet jaqra u jifhem u għall-inqas eh, maħnex situazzjoni li għana rapport li għadma sejfem fuq xie xinu. Nasab li għamlu bieċa xol tajba ħafna. Musser, nidħol fit-taqsira ah, ta' x'inkludi r-rapport, dan ħallu ħall iktar qudiem. Il-rakkomandazzjoni ewlenija minn ħadd tiegħi li l-ombudsman permezz rapport se tkun illi tkompli bl-investigazzjoni strateġika tagħha fir-rigward tal- Eh, proċeduri ta' ksur għal 2017 kif ukoll eh, li tkompli fuq ix-xogħol ta' trasparenza fit trialogi u anka eh, fin-negozjati ma' pajjiżi fosta ma' Karan Unit kif ukoll li tkompli fil- proċess ta' finanzjar pal ECB u l-Eurogroup u anka l monitoraġġ tal-EMA l-Aġenzija tal-Mediċina Ewropea sabiex tara illi ikun hemm livell għoli ta' trasparenza u anka ta' aċċess tal-informazzjoni fir-rigward tal-provi kliniċi. Ir-rakkomandazzjonijiet lej l-istituzzjonijiet Ewropej fir-rigward tal rapport tal-Ombudsman huma li jkun hemm reviżjoni tal-kodiċ ta' kondotta tal-Kummissarji. Ora kien nitkellmu fuq eh, il-kwistjoni tal kummissarji li jgħaddu minn eh, xogħol għal ieħor li seħroq ukoll ċertu konflitt ta' interess u li anke jkun hemm eh, trasparenza fejkonna dan din qabda trasparenza l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll li komplu bil-ħatra tal-konsulenti speċjali fejn dan il-proċeduri preżenti dan huma il-rakkomandazzjonijiet tiegħi għabbażi tar-rapport tal-Ombudsman. Jiena ħerqana wkoll li nara l-azzjonijiet ta' segwitu tal-Ombudsman, mod partikolari fl-investigazzjoni, l-inkjesta dwar kif uh, qed uh, ikun hemm l-indirizz ta' revolving doors u anka il-segwitu fuq l-ilmenti ta' persuni b'diżabilità u anka kif ikun hemm eh, it-ħaddim tal- eh, Affas Ewropew fir-rigward ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità skont il-ġlus maqda. Il-miżuri tal- eh, proposti anke u appoġġjati min-naħa tal-grupp ta' pressjoni u naħseb dan jisir implementat anka f'dipartimenti oħra b'mod faċli. Għalhekk bħala konklużjoni, ir-rapport ser ifakkar rakkomandazzjonijiet ta' qabel dan fuq eh, l-Ombudsman fir-rigward tal-ċittadinanza Ewropea u anka l-enfasi tar-rapport fuq ix-xogħol tal-whistleblowers u anka l-miżuri sabiex ikun hemm inkoraġġament ta' din il-prassi u anke l-protezzjoni tal-whistleblowers. <clears throat> Ġifri għandi xi idejati li forsi ma nkludajthomx fir-rapport għaliex għandi ċerti limitazzjonijiet fuq l-kobor ta' dan ir-rapport imma forsi nista' nintroduċihom baxx baxx permezz anke ta' elementi. Fuq l-iskeda il-konsiderazzjoni tar rapport feti fi 11 ta' Lulju. Għallum, L-iskadenza Mela, neħu dak li qed tgħid il-kelliema. Mela, l-iskadenza l-emendi 18 ta' Lulju fit-tlieta, il-vot fil-11 ta' Ottubru fil-plenarju mbagħad l-ewwel ta' Novembru. Grazzi ħafna ta' din il-preżentazzjoni tiegħek, idea ġenerali tajba ħafna fuq il-kontenut tar-rapport tar-rapport Kjerek, pala xedow. Fisem l pps e, ta' l għennet li ringrazzja l-Sinjura Rapporter tal-preparazzjoni ta' dan eh, l-abbas rapport moda sant konsistenti u kompressiv nasab li huwa bilanċjat, strutturat tajjeb, indirizza l asma kollha li huma importanti fil-qasam tal ruol tal-Ombudsman Ewropew u l-uffiċċju tagħha. Jina eh, segwejt il xogħol ta' raj O'Reilly sam il bidunet u naħseb li l-idejat tagħha jgħinu sabiex enew eh, sabiex dan l-uffiċċju ikun iktar viċin ta' ċittadin u iktar faċli wieħed imexxih naħseb il dan l-approċċ huwa eh, prezenti anka eh, fil-mod tal-istruttura li jippreżenta. Naħseb illi il-diffikultajiet li qed il illum il-ġurnata jitolbu iktar iktar importanza li li nimlew dan il-vojt bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċittadini. Nasab li dan il-kontribut qed jitih anka l-Ombudsman Ewropew u anka f'rigward ta' ċifri kena referenza wkoll għal gwida interattiva fej permetti eh, li kulħadd ikun jista' jsib il-korp eh, adekwat għas-sitwazzjoni tiegħu. Fir-rigward tal-proċeduri ta' ksur, punt 8, naħseb illi eh, huwa importanti ħafna u rridu ninkoraġġixxu li minna tal-Kummissjoni jkun hemm faċilitazzjoni għall aċċess ta' dokumenti mod partikolari fejn jidħlu l-proċeduri pilota u anke tinkoraġġixxi tħeġġeġ il-kontinwazzjoni tal-inkjesta strateġika tal-Ombudsman fuq il-trasparenza minna tal-Komissjoni fit trattar tal-kazijiet eh, taksu. Jina nixtieq nirrekomandaw eh, segwitu regolari ta' din il kustjoni anke fiħdan il-Parlament Ewropew. Xtaqt nġbet attenzjoni għal punt numru 9 fil-rigward ta' trasparenza u l-ftehim tal-kummerċ u negozjati tiegħu naħseb li huwa importanti li jkun hemm trasparenza anke fil-komunikazzjoni maċ-ċittadini tagħna għaliex ħafna eh, diċeriji nħolqu u jkunu bla bażi. Naħseb illi dan m'għandux ifixkel il-pożizzjoni ta' negozjati eh, tal-Unjoni Ewropea u l-ekku importanti li nolħolqu il-bilanċ mixtieq naraw li ma naqbżux il-limiti tagħna li konna rwol f'saħħtu anka fil-negozjati. Grazzi ħafna nirringrazzjak Beatrice. Grazzi ħafna President fissem ħavjernat li għal grupp għal taqsin nati il-ringrazzjament kem l-rapporter kif ukoll l-ombudsman li tassew sodisfatti bix xogħol li qed isir. Aħna idu nwessaw l-obligi ta' trasparenza kemm il-Konsil tal-Unjoni Ewropea u iżjed ta' gruppi ta' ħidma tiegħu f'dak għandu x'aqsam mal laqat tagħhom u li nieħdu important, l-importanza tal-lobbies industrijali u mbagħad importanti li l aċċess għad dokumenti jsir b'mod immedjat u mhux ikun hemm dewmin ta' żmien nasbu l-konferenza annwali ta' Netwerk tal-Ombudsman Zissi f'Parlament Ewropew li kienet l-istituzzjoni illi ħadmet sabiex titwaqqaf din l-istituzzjoni fiħar mill-aħħar tal-Ombudsman. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Il-Komissjoni eh, m'għandha xejn iżid u għalhekk nerġa' ngħaddi l-kelma lura lilek Marlin jekk tixtieq iżid xi ħaġa. Grazie għafna għalle. Ma li xenżit li fil-li eh, ħerqana li nkompli naħdem ma' shadows. Tajja, pwis, eh, mela l-emendi, l l-skadenza hija 18 ta' Lulju, fit-tlieta ta' tawar f'sinar, il-proċedura normali. Il-punt li jmiss. L-opinjoni dwar ir reviżjoni tal regolament 2 211 tal-2011 dwar l-inizjattiva ta' ċittadini rapporter is-sur Valeza. Grazie għafna s President li għannet nishtiq najt kemm importanti li aħna qed niddiskutu din ir revizjoni dwar l-inizjattiva ta' ċittadini fil-Kumitat tagħna. Ir-rapport huwa għaflafko un mbagħad eh, eh, fil-kultura aħna qed naħsbu sabiex ikun hemm l-nerviżjoni sal-aħħar tas-sena u għandna skeda ambizzjuża sabiex inkunu nistgħu nagħtu eh, kontribut importanti ħafna lill kummissjoni dwar kif jintuża bl-aħjar ma' dan l-istrument. Bħala riżultat l-iskadenza l-amenda fil-kumitat tagħna hija fl-aħħar ta' din il-ġimgħa u bl-Ingliż biss. Naf li mhijiex il-proċedura propja, però ma nix biżejjed ħina sabiex Naħmu mod ieħor. Xaqt ukoll nirringrazzja lill rapporters tiegħi. Il-ġimgħa 36 naħseb hija l-aħjar ġimgħa sabiex ikonna laqgħa tax-shadows, is-segretarjat ser kollu eh, ser jagħmel kuntatt magħkom sabiex eh, nifissaw din id-data u nindirizzaw din il-proposta. Jiena deċidejt li Nġbor ħames punti ewlenin l-ewwel nett l-ammissibilità. U importanti li l-Komissjoni iżid it-trasparenza tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni tagħha u anka b'mod formali tiċċara il-kriterji tal-ICI fil-gwar tal-ammissibilità għaliex eh, raġunijiet fil-gwar ta' approvazzjoni jew rifjut idu eh, ikunu eh, anka eh, ċari fil-gwar tal-ICI. Anka fil-gwart tal-inizjativi ta' TTIP, un-bata għanna simplifikazzjoni dan l-istrument jrid ikun kemm jista' jkun faċli wieħed jużah u jieħu konsiderazzjoni limitazzjoni tekniċi. U għalhekk għanna nisimplifikaw anka l-ġbir tal-firem eh, mod digitali għanna nidentifikaw ma eh, l-ostakli fil-rigward ta' dan il-ġbir ta' firem. Il-Komissjoni għandha wkoll tindirizza il-rekwiziti fil gwart ta' diverġenza ta' sistemi nazzjonali b'mod partikolari fejt il-nazzjonalità u l-post ta' residenza. Nappoġġaw kol il-proposta tal-EFCO il-Komissjoni kollha eh, proċedura li tissimplifika l-ġbir ta' firem u eh, permetti sinerġiji anka mal-mezzi soċjali sabiex eh, din il-pratika tinxteret u importanti li nżidu miżuri ta' trasparenza sabiex naċċertaw ukoll il-finanzjar. Rigward tal-one-stop shop huwa importanti li jkun hemm gwida lill-organizzaturi tal-ICI f'kull pass. Jina nproponi li jkun hemm eh, dan il-one-stop shop għall-ICI li jkun hemm servizzi ta' pariri u konsulenza anka fil-forniment ta' servizz ta' kif wieħed għandu jresaq il-ment. Anka fil-gwar ta' ehm, rapporti ta' inizjattiva propja. Il-potenzjal sħiħ u l-użu tiegħu nappoġġa l-proposta tal-EFCO sabiex naraw il jkun hemm segwitu ta' ECI li jkunu ta' suċċess f'termini ta' proposti leġislattivi konkreti minna tal-Komissjoni fejn eh, jintuża l-potenzjal sieħ tal-Parlament Ewropew bħala l-kolleġislatur. Nasib li huwa importanti li nżommu l sistema preżenti ta' eh, fejn niġbru il- eh, il skont il-tema, skont il suġġett u importanti li l-interess taċ ċittadin ikun fuq qudiem u l-sed smieħ pubbliku għandu wkoll ikun inkluż fejn ikun hemm ukoll inklużjoni ta' stakeholders, esperti indipendenti u fejn possibbli wkoll eh, ikun koprut ukoll l-ispejs tagħhom għal vjaġġar hekk kif nagħmlu l petizzjonanti Punt 5 il-konflitt ta' interess xtaqt nsemmi kwistjoni illi l-Kummissjoni għandha tindirizza. Dan ifisser illi eh, ikun ehm, dan ifisser li tiġi indirizzat eh, konflett ta' interess fi rigward ta' ruoli tagħhom anka fl-evalwazzjoni tal-ammissibilità tal isjer Ir-reġistrazzjoni deċiżjoni esklusiva tal- eh, segwitu leġislattiv huwa ċar li l-Kommissjoni għandha l-poteri kollha fideja u dan il-konflitt ta' interess għandu jkun indirizzat. So dan għattant, eh, nista' nikkonkludi bekk u niskuża ruħi ta' din iskeda stant eh, mimlija però eh, xtaqna li nkonkludi sal-ħar ta' din is-sena. Grazzi ħafna. Signora Bessera. Grazzi, Signora President. Jiena ma tantx għandix nżid għaliex ir-rapporter Sur Valleza eh, ta' ħafna dettalji fuq il-punti li konċernawna l-koll naħseb illi eh, dak li għamilna fil-rapport mal-AFCO meta bdiet din l-inizjattiva ta' ċittadini kien inkluż aħna rridu nesprimu tħassib tagħna bħala għalde fuq il-problema tal-ammissibilità, l-protezzjoni tad data personali, manki wkoll għall l-effiċenza biex eh, wieħed iwieġeb kif għandu iwieġeb li ċittadini dan huwa wieħed mill-dmirijiet li aħna għandna aħna rridu nagħmlu dan mod integrat u effiċjenti għalhekk il-one-stop eh, shop hija importanti biex l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri wkoll jistgħu jagħtu tweġiba ċara u identifikabbli kemm b'mod fiżiku u anki dak li għandu xaqsa ma tweġibiet li jingħata b'mod virtwali. Naħseb ukoll koll huwa importanti li eh, ikonna tweġiba waħda u wkoll nipproponu kif għanda essir din il-riforma ċara tal-inizjattiva li kienet waħda mill-wedet li iktar ċari ta' parteċipazzjoni ta' ċittadini li aħna sen semmu għassa fil-rapport li għedin infaslu dak il-rapport li uħroċ arba kol tlet snin u li aħna ma nistawx nipermettu illi dak li suppost eh, kellu jkun għodda li memx bħalu fil-fat eh, ikun falla Thank you. Mrs. Mitzi. Grazie ħafna, Signora Mitzi. Grazie ħafna, Signor President. Xaqt ringrazzja l-Sur Valesa għal-rapport. Hija opinjoni komprensiva, suġġett pjuttost kompless illi ġie indirizzat uh, biċċiet naf illi kienet situazzjoni li ma rnexxielu. Ninaxilu joħroġ opinjoni bilanċjata u tirsaħħaħ ukoll il-pożizzjoni ta' petti ta' sentejn ilu. Nappoġġew ukoll l-approċċ ta' rapporter fil-rigward ta' trasparenza fil-proċess ta' teħi ta' deċiżjoni, favur iktar semplifikazzjoni anka fil-ġbir tal-firem online u anka illi nelbu ċertu eh, ostakli tekniċi, teknoloġiċi u anka l-one-stop shop għal-ICI e sabiex ikun hemm iktar suċċess dan il-qasam. Naħseb se nagħti kumment fil rigward ta' rapporter qed jappoġġa l-proposta tal-EFCO. Ma nafx jekk ix referenza hijiex għal rapport preżenti tal-EFCO li qed naħdmu fuq bħalissa. Fejn ma nistgħux nagħmlu referenza eh, għal xi ħaġa li qatt ma kienx hemm votazzjoni fuqha. Jina ser nkwad qed nipproponi xi emendi għaliex naħseb illi rridu u illi il-Kummissjoni tagħmel reviżjoni komprensiva tal-ICR sabiex ma nerġawx lura 50 żmien ieħor u nerġgħu nirrifletu kollox. Għanna bżon definizjoni iktar ċara ta' natura u uh, l-ambitu tal-ICI. il komissjoni għandha bżon iktar flessibilità u konsistenza fl-approċċ tagħha, mod partikolari fej jidħol raġunament wara rifju eh, rifjut tal-ICI. ICI eh, aċċettata għandha eh, tinata iktar attenzjoni anka deliberazzjoni fil-parlament u iktar Ehm, promozzjoni. Naħseb illi il-ċittadini ma jafux bizzed dwar din l-odda u ma nistawx nistennewhom illi jużawa. Hemm ukoll ċertu elementi tekniċi eh, fosta manka l-periodu ta' ġbir ta' firem illi jridu nindirizzawhom għalhekk nifraħ li rapporter u ħerqana li naħkompli naħdem eh, miegħek. Is-sur Terika Brass. Grazzi ħafna l-rapporter għall-opinjoni tajba minn ħatjow. Minn ħatijaj il-sfidi ewlenin fi tfassil fid disin ta' l-CI u matlita l-għannet proċess ristret ħafna għal-reġistrazzjoni in-nuqqas ta' segwitu minna tal-Kommissjoni u mbagħad proċedura komplikata ħafna għal ġbir tal-firem. Naħseb illi rapporter indirizza dawn l aħħar punt mod tajjeb, ser irressaq xi ftit emendi minn ħatijaj li indirizza nuqqasijiet eh, preżenti. Ħansem ftit minnhom, sem ftit mill-emendi. L-għannet nixtieq eh, nitlob li jkun hemm it-twaqif ta' korp indipendenti sabiex iwetta il-verifiki inizjali għal reġistrazzjoni u għalhekk jevita l-konflitt ta' interessuna tal-Kommissjoni. Imbagħad nippermetti li CIs li kollhom bżonn emendi fit-trattat li mhumiex impossibbli jew illegali. Imbagħad niffaċilita wkoll il-possibilta il possibilta illi nuża kwalunkwe lingwa uffiċjali fl-Stat membru. Imbagħad inżid trasparenza u l-kwalità tal-verifiki fir gwar tal-fondi u l-sponsorship tal-ICIs. Imbagħad il-ħames punt punt importanti ħafna għalik ukoll għaliex semmejtu diġà, imma port importanti illi naċċertaw li l-Kummissjoni toħroġ bi proposta leġislattiva iż żmien 12 il-xar mis missjoni ta' isjar ta' suċċess. is segwit għal xejn jekk ma jġri xejn. U nies jiġbru l-firem, jieħdu biċċa xogħol kbira ah, mal-Ewropa kollha, u mbagħad il-Kummissjoni kemm tiġbor dawn il-firem. Ah, ma naħsibx li din tkun ah, imġiba xirqa u mhux tajba laqsab ċittadini tagħna. Ma nistax ninsa dak li għal sur Timmermans fada mill-kmama eh, rawnek fil-parlament tiġi matilu fejqal illi mandux ikolkom aspettativi għolja ħafna fuq l CIs. Tajja pwis, ma tantx jisaraħlek eh, qalbek dan, ma tantx jistimolak u Nifraħlek sur Valeza u uh, nawgura kull suċċess li li nifsu l-grupp kollu kemmu. Grazie ħafna. Ndolura għal rapporter. Għandek xie komment addizjonali naħseb illi mux qed nifmu bizzejiet kemm importanti dal-istrument. U sabiex eh, namlu dan il-dun nindirizzaw l opinjoni u pożizzjoni differenti. Naħseb hemm ċertu affarijiet li wara ċertu ammont ta' snin għandhom u jistgħu jkunu mtejbin. Grazzi ħafna tal-li anka għajumti dan il-ponti fil-gwar tal-korp indipendenti għal reġislazzjoni ma naħsibx li l-Komissjoni eh, taqbel xi darba ma dan, imma nistgħu nippruvaw. Għaliex ovvjament jivem dan il-konflitt ta' interess, imma ħerqan li nara elementi minna ħatijak u nisab ċerti li nista' naqblu dwar ħafna minnhom. Excellent. Proset. Data biex tasqu l-amendi hija Nar il-ġimgħa 14 ta' Lulju li toħra nofsinhar bl-Ingliż biss kif qalilkom ir-rapporter. U importanti. Lejn Il-proċedura 84 għamme miex kun disponibli, ġifir tajjeb li tkunu tafu. Mela bekk inkonkludejna l-laqa tal-lum u l-laqa li jmiss tal-komitat ħajsir fil-7 ta' settembru, ġurnata sħiħa. Ġifiri, nawguralkom fi frattemp il-vakanzi tajba, kuklu ħafna ġelat, omu u għajjew izbaħ mill-li jintom il-lum. jirġaw tajt.